Mela, lebda mid deputati jew il-Viċi Ċer Presidenti u mawnek, għalek sfortunatament saj kolkom ta' bina għax jiena membru l-ewel punt tal-agenda, adozzjoni tal-agenda. Mela, dwar din l-agenda nishtiq najdilkom li minħabba il-problemi eh, bl-elettriku ta' nhar it-tnejn u għalek ma stajniex niltaqgħu nuvitaw fuq iż-żewġ rapporti dawn ir-rapporti se nivvotaw fuqhom illum u se nibdew fil-nofsinhar neqsin sinkwa. Għandkom xi kummenti dwar l-aġenda? Le, mela f'dan il-każ nistgħu ngħidu li l-aġenda adottata. It-tieni punt mela eh, nixinħabbar xi affarijiet bħala ċer L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħidilkom li l-aħħar trialogu fuq il-governanza ekonomika seħħet il-bieraħ il-President se tinforma il-Kumitat dwar il-ftejmit li intlaħqu u se jkun hemm konsultazzjoni oħra ta' dan il-Kumitat nhar it-tnejn fi 26 ta' Settembru. Aħbar tajba, aħbar tajba, ġifiri, s-senerġu nġu konsultati. Le-calendrier euh, de notre commission pour euh, les réunions en 2012. Alex Signori, mela, nam zbal euh, fil-timetable li ġiet adottata fil-11 ta' Lulju il-laqa skedata għal 15 ta' ottubru tal-2011 eh, ovvjament eh, se seħħ eh, war nofsinhar u mhux filgħodu kif hemm miktub fit-timetable imma se tirċievu korrezzjoni. It-tielet ħaġa li xtaqt inħabbar se jkun hemm laqa tal-koordinaturi uh, miftuħa mal-Kummissarju Semmeta fis-6 ta' Ottubru mid-9 il-qoddim u għalhekk eh, fuq dik l-okkażjoni l-Kummissjoni se tinformana dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji il-proposta se tiġi pubblikata l-ġurnata ta' qabel Ovvjament aħna vera qed noqdu attenti fuq dawn l-affarijiet għanna l t tagħna fuq din it-taxxa. L-raba ħaġa li xtaqt inħabbar aġġornament fuq trialogu fuq il short selling fl-20 ta' settembru kien hemm progress fuq qatt ta' kwistjonijiet imma minkejja diskussjonijiet u il-proposta ta' kompromess mill-Kummissjoni ma kien hemm l-ebda ftejm li seta ntlaħaq fuq il-kussjoni ta' Naked uh, Sovereign CDS. Vera ħasra, uh, Iva, bilna li tlet uh, se jatmu fuq il-kompromess possibli fuq din il-kwistjoni u sissa il-Parlament Ewropew iffavorixxa opt-out waqt li il-Kunsil jixtieq li jkunem opt-in. Ġifiri dan se jdum xi tliet xhur oħra Għalhekk mela stalina li niddeċidu umbat id-dati eżatti rridu aħna niddeċidu fuqhom għalhekk dawn huma l-affarijiet li xtaqt inħabbar. Hemm xi ħadd li għandu xi kummenti jekk le aħna se ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda tagħna smieħ pubbliku fuq ir-redress kollettiv fil-leġislazzjoni antitrust. Nixtieq nilqawnek fost ħarsna l-Kummissarju munjam li huwa il-Viċi President tal-Kummissjoni u għandu il-kariga u qed il-politika ta' kompetizzjoni u se jajtina introduzzjoni fil-qosor. Umbat se nisimaw mill-professur Christopher Hodge mill-Università ta' Oxford Marika Wonse u koll mill-organizzazzjoni tal-konsumaturi. No. Għalle, skużawni. Eh, Monsieur Schwab, vous voulez faire une... Sur Schwab, Sur Schwab, inti tixti tagħmel xi introduzzjoni qabel il-Kummissarju Lemela mela hija nisimgħu il-Kummissarju. Grazzi ħafna, Sinjura President. nixti uh, eh, nirringrazzjak, Sinjura Chair, nixtieq nirringrazzjak għal kliem sabiħ ta' introduzzjoni li tajtna. Jiena nixti uh, eh, nieħu din l-opportunità uh, u nirringrazzjakom għal din l-opportunità l-opportunità li nagħmel dan l-iskambju ta' fejmiet fuq il-ridress kollettiv fuq l-antitrust jiena vera nilqa l-interess tal-Parlament Ewropew u grazzi għal kontribuzzjonijiet taħkom aħna jiena ninstabċert ċert li se nsibu soluzzjonijiet li se jilħqu l-istennijiet taċ ċittadini tagħna jidirli li xi kultant id-dibattiti fuq dan is-suġġett xi kultant jinsow il-kuntest wiesa il-kummissarju et jitkellem sinjuri tajt il-sinjura kċer. Grazzi ħafna, jajt il-kummissarju ħankompli jiddirli li id-debattiti fuq dan is-suġġett xi kultant nitilfu il-kuntest wiesa għalhekk nixtieq infakkarkom dwar il-kondizzjonijiet infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea għandu żewġ aspetti l-infurzar pubbliku u privat l-Europa għandha sistema żviluppata ħafna ta' mm, infurzar pubbliku u l-Kummissjoni u l-awtoritajiet pubbliċi japplikaw l-istess artikli ta' trattat u dawn iżommu livell oli ta' kooperazzjoni, kooperazzjoni tajba grazzi għan netwerk ta' kompetizzjoni Ewropea dwar l-azzjonijiet eh, eh, eh, privati kemm individwi jew fuq livell kollettiv il-punt il-prinċipali minħabba differenzi tal tal-leġislazzjonijiet nazzjonali mhux kulħadd fl-Ewropa għandu l-istess dritt effettiv biex jikseb kompens għal dannu kkawżat minn ksur tal-antitrust. Għalhekk irridu nagħmluha possibbli li kull vittma tal-kumpaniji li jiksru l-liġi tal-kompetizzjoni jridu jwettqu id-dritt li jiksbu kumpens għad-danji minn kejja f'dawn fin jinsabu fl-Unjoni Ewropea u kemm jekk dawn iġibu magħhom għall-azzjonijiet individwi u kollettivi. Aħna rridu nindirizzaw ħafna sfidi li jiffurmaw ir-relazzjonijiet bejn l-infurzar pubbliku u l-azzjonijiet ta' danni privati u l-redressa kollettiva għal-kem dan huwa importanti dan huwa Għed fost l-sfidi li jahna rridu naħtu wiċċawan maħħom. E għanna raw xinu ma dawn l-sfidi mela dwar l-infurzar tal-kompetizjoni u kif nistaw aħna naħdmu fuqom e l-azzjonijiet fuq id-danni dawn jistaw jibdaw qabel e, jew nkella wara li kummissjoni toħroġ bi deċiżjoni. F'kull każ rridu aħna nirregolaw aċċess dan huwa meħtieġ jekk aħna nixtiequ nħarsu il-programmi tagħna. Il-maġġoranza il tal-azzjonijiet ta' danni fl-Ewropa dawn isiru wara li awtorità pubblika tieħu deċiżjoni. Dawn huma lekk imsejħa follow-on actions. F'dan il-każijiet il-konklużjonijiet tal-awtorità tal-kompetizzjoni tista' tgħin il-vittmi eh, dawn eh, jiresqu l-ilment tagħhom quddiem qorti imma f'xi pajjiżi skadenzi statutori ma jihdux in konsiderazzjoni il-proċedimenti għaddejjien pubbliċi u l-ksur antitrust ma jistawx dawn resqu l-azzjonijiet. Minħabba l-fat li l-azzjonijiet follow-on ma irridu jissennaw għal deċizjonijiet, irridu għahna permettu li jirregoli, permettu li dawn kollom bizet, jien sabiex jimmarru l-orti u rridu kon li konsidraw l-effetti kollanti li l-autoritajiet nazjonali jihdu fuq il-rati nazjonali. Jiena nemmen li fl-rati kollha tal-Unjoni Ewropeja nazjonali l-vitmi għandhom ikunu jistaw jizerħu fuq is taħom tagħhom l-ġara darba sentenzi jkunu finali. Dawn huma l-punti rridu nindirizzaw sabiex nirregola nikkontrollaw ir-relazzjonijiet bejn l-inforzar pubbliku tal-liġi tal-kompetizzjoni kif ukoll l-azzjonijiet privati ta' danu kemm jekk dawn huma fuq livell individwali kif ukoll kollettiv. Il-kol kemm aħna konxi tar-riski tal-regolamentazzjoni ħażina tal-azzjonijiet kollettivi bħal pereżempju l-litigazzjoni Nasib ehm, li l-azzjoni tamel possibli u ma s ma soluzzjonijiet li aħna sansibu nix eh, najt Eh, li aħna mhux se nimportaw l-istrumenti li jagħmlu dawn l-abbużi possibbli. Pereżempju l leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea m'għandix permetti li jkun hemm dan li jew nkella mizzati ta' emerġenza l-avvokati. Anzi dawn għandhom ikollhom sistema sabiex jipprevenu l-litigazzjoni abbużiv kif ukoll eh, iħarsu l-infurzar pubbliku. A focus on follow-on actions would offer the best guarantees in this respect because these actions are only brought mela l-azzjonijiet isiru kontra Għalek, xinu ma l-passi li jmiss? Kif tafu il-Kummissjoni għat pjana li tadotta komunikazzjoni fuq il-prinċipi l-komuni fuq il-rinviju kollettiv sal-laħar tal-din sena jena t koopera mill-qrib mal-kollega tijaj il-Viċi President Vivian Redding u l-Kummissarju Dalli. Dan il-prinċipi dawn se jaffetwaw ħafna politiki tal-Unjoni Ewropea, pal per l-ħarsin tal-konsumaturi kif ukoll l-ambjentu dawn se japplikaw ukoll għal politika ta' kompetizzjoni. U tajb li nwieġbu għal l-sfidi kollha tal-rinviju pubbliku u nirridu namlu dan permezz azzjonijiet individwali jew kollettiv l-ambitu rrid ikun iktar wiesa. Jena naf li intkom favur ukoll il-soluzzjonijiet pragmatiċi u effettivi riżoluzzjoni fuq ir-rapport ta' kompetizzjoni li intkom approvajtu fjannar dan tal-app approċ ta' l-Unjoni Ewropea għall azzjonijiet kontra id-dannu. Il-rindrezz kollettiv kollettiv li aħna t-nadmu fuq u dan se jieġi applikata l-azzjonijiet kollettivi fl-antitrust imma dawn rridu nħarsu lejhom bħala aspett mieħed tal-infurzar pubbliku fil-politika ta' kompetizzjoni. Jonina nittama li jena u rejtkom ftit mill-isfidi li aħna rridu naħtu iċna magħna f'dan ir-rigward. M'għandix dubju li aħna eventwalment sensibu nsibu proposta bilanċjata u dan huwa pass il qoddim Grazie. Merci, la President. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Euh, je passe la parole à Monsieur Christopher Hodge, professeur à l'Université euh, de... Professor Hodge mill-Università ta' Oxford jekk jogħġbok għal ħames minuti. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairman. Uh, I should also mention, in order to keep my colleagues happy, that... Grazie. Biex nikkontenta l-kollegi xtaqnajt ngħid lina professor fl-Olanda fil-Università Erasmus u jirrabjawik jekk ma ngħidix din talbuni biex nintervjeni sabiex naraw kif nevitaw l-azzjoniet kollettivi tal-Istati Uniti anka għall-antitrust biss. U għadċar pala prinċipju li meta jkun hemm eh, liability bżonn ikun hemm il-redress u ratifikazzjoni tas-suq għandhom jipreċedu l-impożizzjoni tas sanzjonijiet u dan għandu implikazzjonijiet tal-politika ta' nforzar. Azzjoni ta' klassi ta' nforzar tfisser inforzar eh, privat. Hemm alternattivi, żewġ alternattivi prinċipali, awtoritajiet pubbliċi jew atturi privati. li ġenerali l-istruttura tas-sistema legali tal-Istati Uniti tisħaq bisħiħ l-inforzar privat ta' drittijiet privati u regoli u uh, specialment uh, avtoritet federali jidru li huma parti mill-esekuttiv. Minnaħa l-oħra mbagħad is-sistemi legali Ewropej adottaw l-infurzar publiku u privat. Ħafna drabi jiġu separati għal drittijiet privati. Għal daqstant tek Azzjoni tal-klassi wkoll inqisuhom bħala ħaġa barranija f'sistemi Ewropej. Rati Ewropej ovvjament xi kultant ikollhom jipproċessaw talbit eh, numru ta' talbit u dan jiġri ta' sikwit iktar mill-Istati Uniti għax azzjoni tal-klassi tintuża bħala inforzar regolatorju fuq model opt-out stati membri Ewropej differenti ndrotu azzjoni kollettivi fl-aħħar xar snin. Imma dawn huma żati rarament prinċipalment għaliex l-inċentivi mhumiex attrenti biżejjed. Is-sistema timponi spejjeż għolja li tista' tidher bħala abbuż għalina jew ħafna minna. it-terret nforzar fl-Istati Uniti hija bbażata fuq id-deterrenzi u nimponu spejjeż kbar sabiex ikun hemm deterrent tal kuntratti fil-ġejjini. F'kuntrast ma' dan, ħafna ġenziji Ewropej, apparti minn DigiComp, jadottaw kompetizzjoni mhux bażata fuq deterrent biss pa' responsive regulation u risk-based enforcement u oħrajn. Fl-opinjoni ti għaj, teorija ta' deterrent weħedha għas effettiva u aktar għalja li t-dependi fuq exposed deterrent biss twassal għal impożizzjoni ta' pini kbar. Fejn ikkonsidraw il-proprietà ta' detection approach eksante u aktar irħis. Jekk trid tħeġġeġ l-użu ta' azzjonijiet privati, ikollok tagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel net, tneħħi ostakli, tpoġġi inċentivi għal claimant u intermedjari bħal avukati u sabiex ukoll tibda proċess tal litigazzjoni. Is-sistema Amerikana Dan, hija nfassla li tagħmlu dan tikseb dawn l-inċentivi u ostakli huma prinċipalment ekonomiċi. Mem spejjes għal min qed jagħmel it-talba jew cost shifting fuq il-persuna akkużata. Regoli fuq eh, danni, fuq danni tripli sentenzi qodem il-qorti, koordinazzjoni ta' talbit individwali u anka litigazzjoni. L-introduzzjoni ta' kull waħda minn dawn il-levers tfisser aktar litigazzjoni u dis U kol, dan ifisser li kollok tibdel ħafna minn dal-levers, jiddependi kollox ovvjament riċ iktar jew inqas litigation dawn il-levers huma fil-kompetenzi tal-Istati membri mhux tal-Unjoni Ewropea. Ħafna jaħsbu li dawn il-levers ma jeżistux fl-Ewropa u din hija ħaġa żbaljata hemm xejriet f'ħafna stati membri sabiex innaqsu l-għajnuna legali u ndaħlu miżati ta' kontingenza palissa dejja proposta fil-Parlament Amerikan sabiex jitlu contingency fees, low cost shifting e one way cost shifting, finanzjament tal-edukazzjoni minn finanzjament minn partijiet terzi u anka talbiet kollettivi. Fil-regoli tekniċi tal-proċedura hemm levers oħrajn pal valutazzjoni tal merċu ċertifikazzjoni mill-qorti, opt-in jew opt-out, approvazzjoni ta' settlement, approvazzjoni tal-orti u stand-alone jew follow-on. Il-problema hi li l-ebdaħda minn dawn il-levers ekonomiċi jew tekniċi fil-regoli ma jistaw jiġu kalibrati kemm individualment kif ukoll mod akkumulattiv. Ma tistax ikollok sistema illi tati bizzet salvagwardjar u bizzet litigazzjoni u xejn iktar. Għalix inkella tispiċċa jew biftit wis jew bwis inforzar taħt restitution jew over deterrence Sudan jivarja bejn talbiet differenti u setturi differenti. Nek ikollok iktar użu tal-ivers ikollok inqas jew iktar litigazzjoni. Dan u li qed jiġri diġà ħafna drabi affarijiet li m'hemmx kontroll fuq dan ir-rigward l-infurzar ta' kompetizzjoni mhix differenti mill-infurzar tal-liġi tal-konsumatur jew oqsma oħra tal-liġi. Il-leaders proċedurali u l-effetti ekonomiċi huma identiċi. Tis situazzjoni xejn feliċi wieħed jibda jħares għal għażlit alternattivi inforzar privat huwa xi ħaġa eh, pjuttost skaduta, so issa na sistemi kemm xejn iktar moderni. Approċċ alternattiv li ġa użat f'ċertu stati membri imma mhux fis-settur tal-kompetizzjoni sissa jinvolvi invorzar privat li mhuwiex l-unika għodda illi għandna fl-aħħar mill-aħħar. Intwera mir-riċerka illi regolaturi jistaw jaslu għal restituzzjoni dan jista' jsir malajr ħafna u ma jsirx bi spejjeż kbar jekk jingħataw is-setat meħtieġa jiddeċidu li jużawhom ukoll. It-tedida ta' nforzar bħal dan frekwentament iħeġġeġ il-partijiet biex jinnegozjaw, speċjalment jekk huma assistiti minn ADR jew faċilitajiet ta' ombudsman li għandhom eh, l-expertise li hemm bżonn li natu regolaturi setat ta' forzar pal per eżempju l-ombudsman għal konsumatur fid danimarka u ofkom għat telekom sur renju Unit u l nħedġu s-sistemi ta' ADR hija aktar effettiva, aktar veloċi u irħas mill-litigazzjoni sabiex nindirizzaw ir-rikors. Jekk kollox huwa meħtieġ settur individwali pala mekkanizmu addizzjonali suppost jintuża bħala teddida sabiex inħeġġu l-ADR. U mhux bħala mekkanizmu ta' rigors primarju. U s-sistema tkun użata mod raġonevoli f'ċertu ċirkustanzi, ċertu rati ġa jiprovdu dan ċertu stati membri fil qosal għanna bżon il-rikors, għanna bżon il-restituzzjoni, għanna bżon nemnu li dan għandu jieġi, għandu kun disponibli b'mod veloċi u għal ftit spejjes. Imma li nadottaw tekniċi odman u alternativa li nistaw nesploraw, grazzi. Merci beaucoup, euh, Monsieur Hodge, professeur à l'Université d'Oxford et professeur pour le programme Erasmus.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 Nishtiq li bodnet nir-ingrazzja l-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi tal-Parlament tal-li organizza dan ismiħ u tal-li ta' il-kelma li rappresentant tal-komunità tan-negozju. Aħna dejjem appoġġajna il-kompetizzjoni, il-politika ta' kompetizzjoni, il Aħna dejjem appoġġajna is-suq uniku u dejjem appoġġajna wkoll ir-relazzjonijiet tajbin mal-komunità tal-konsumaturi. Fiduċa fil-konsumatur hija importanti sabiex neħu l-mira tagħna. U nintejbu r-rikors fil-liġi Ewropea tista' għandha tikkontribwixxi għal dan il il-konsultazzjoni tal-Kommissjoni qed titlob numru ta' mistoqsijiet. Imma ovvjament minħabba restrizzjonijiet ta' ħin ħanifuka fuq tnejn minnhom biss illum. L-ewwel nett rikors kollettiv għandu intuża bħala għoda sabiex insaħħu l-liġi Ewropea. L-opinjoni tagħna hi li nfurzar ta' liġi għandu jibqa' fidejn l-awtoritajiet pubbliċi u għal-rwol tagħhom huma f'pożizzjoni vantaġġuża sabiex jiżguraw riżultat tajjeb. M'għandniex naddu għall-infurzar pubbliku għana nikonċentraw infurzar pubbliku permezz tal-autoritajiet tal-kompetizzjoni li naddu għall infurzar privati fis selektarazzjoniet fil-qorti li morru kontra l-sforzi ta' ħafna stati membri li qed jippruvaw inaqsu l-litigazzjoni minħabba l-ispejjeż tas-soċjetà. anka l-interess finanzjarju tal-intermedjarju għandu rwol importanti xjaqti. Irridu nevitaw azzjonijiet kollettivi illi huma twalwis u li jiswew is-flow speċjalment għal każijiet ta' antitrust u li waslu għal ftit kompensa l-vittmi fil-fatt. Xtaqt nisħaq għal darboħra li l-importanza sabiex nizguraw kompens għal dawk illi eh, huma vitmi mħabba li liġi hija ħaġa importanti. U mhijiex ħaġa qed tiġi diskussa minna ħatana, ma dan ukollu ma naqblux mal lażba tal-Kommissjoni li nifokaw fuq azzjoni sabiex azzjoni ġudizzar sabiex nilqod din il-mira. L-intenzjoni ma kienieċ illi ikunem sistema tal-legislazzjoni fl-Europa, però nafu li dak kollu li hemm bżonn ġa jinsab f'postu jekk ir-rikors kollettiv stabilit fuq livell Ewropew ħajkun diffiċli illi nevitaw il famużi elementi tossiċi li huma marbuta ma' azzjonijiet tal-klassi. L-Unjoni Ewropea tista' timponi rikors ġudizzjarju kollettiv imma għandha s-seta li timponi salvagwardjar kollu U l-professor Hodge skellem dwar dan. Opt-out, space legali, finanzjament tal-partijiet terzi u discovery procedures dawn ma il-kompetenza tal-istati membri. et punt Just semma illi għanna l-Alternative Dispute Resolution, l-ADRs, illi huma aktar realistiċi u mod aktar effiċenti kif ikonna kompens. Iktar kmini del ġemma kena diskussjoni u tli mal-Signora eh, Redding dwar dan. IDR tista' twassal għal rikors effettiv għal konsumatur u bekk intejbu l-fiduċa tagħhom fis-suq uniku huma soġġetta ħafna dibattiti fih dan din il-Kamra, ma barra din il-Kamra, u rċevew appoġġ kbir għal partijiet interessati u anke mill-konsumaturi. Għal daqstant tajjeb nesploraw il-benefiċċji tal-ADRs u kol anka għal rikors fil-kazijiet ta' kompetizzjoni. Permettu li najt li aħna l-esti naħnu mal-Kommissjoni sabiex ikonna strument illi jgħina niprovdu rikors effettiv għal dawk li soffrew minn danni minħabba ksur fl-antitrust mingħajr ma nitlu f'proċess ta' litigazzjoni. Grazie ħafna, Sur Direttur Ġenerali. Naddu issa għal Sr. Guns de Beck, nħu li għanna mara għaliex Jiena l-gender mainstreaming huwa għal-qalbi ħafna, jekk joġbok. Mara wara tliet li man somma. Dak fuq il-bilanċ bejn is-sessi. Nieħu gost edawek bħala mara ma kapa rappreżentant tal-konsumatur li nista' nagħti leħen li dawk li huma vittmi ta' nuqqas ta' prassi kontra kompetizzjoni. Hija sfida wkoll nagħti l-opinjoni ferba minuti xtaqt nagħmel referenza għal kartuni għamilna fuq eh, rikors kollettiv. u l-kollega Augusta ġabbeċ il-kartun smaħħa u ovvjament għanna pozizjoni estiza fuq is-sit elettroniku tagħna. Tista' tgħid li politika ta' antitrust hija bħal eh, konċett vast, ħaġa però li tiġri ta' kuljum fil-ħajja tagħkom. Xi xurilu il-Kommissjoni imponiet 300 miljon eh, multa fuq eh, likwidi tal-ħasil. Dan ifisser li kull familja fl-Ewropa soffrit għal 3 u 4 snin minħabba fis-sar ta' prezzijiet fis-settur tal-ħasil, tal-sapun ta' ħasil tal-ħwejjeġ. U uh, jintilfu ħafna flus minn dan ovvjament, lebda persuna raġonevoli musa tersa u dim il-qorti minħabba dawn il-flus, pero fl-ħar mill-ħar kien hemm miljuni ta' euro f'profitt illegali. Il-vitmi però ma ġewx kompensati u għal daqstant għanna bżon rikors U l-messaġġ prinċipali tagħna waċar ċaħat kien vittma ta' dannu, ta' aġir li jmur kontra kompetizzjoni għandu jiġi fi kumpens. Aħna naħsbu illi il-konsumaturi għandhom ikollhom kaxxa tal-għodda sabiex jemla possibbli illi jiksbu eh, kompens L-ewwel ovvjament, ftehim amikevoli wara is-sentenza tal-Kommissjoni wkoll zorna l-kumpaniji involuti huma rrifjutaw illi jagħtu kumpens lill konsumatura li qalu li ma kienx hemm danni dik kienet ħaġa opportunità li tlifna. L-ADR hija strument utli ħafna sabiex niprovdu rikors għal konsumatur u kumpens imma nemnu illi f'każijiet kollettivi li jtijar miex laqwa għodda. Nemnu illi nfurzar pubbliku jista jkun għodda, pero rajtu r-rizorsi li hemm għad dispożizzjoni il-konsumaturi ma sabx jiddependu biss fuq l-autoritajiet pubbliċi sabiex jindirizza kussjoni ta' rikors. Rikors kollettiv hija parti waħda mill-kaxxa tal għodda li għandha tingħata l-konsumatur u l-istrumenti kollha huma komplementari. M'għandhomx jiġu preżentati bħala alternattiva għall-konsumatur. Għandu jkun hemm komplementarjetà. Ukoll fuq azzjonijiet ta' klassi kien hemm ħafna każijiet eh, fejn għandna kuntatti mal-Istati Uniti u mal-autoritet pubbliċi fejn qed naraw li ġew identifikati soluzzjoni tal-Istati Uniti meta niġu għal blackmail settlements meta niġu ħtiġa ninċertifikaw azzjonijiet ta' klassi. Aħna qed nippruvaw niksbu sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea tipprovdi liġi vinkolanti fuq l-Istati Membri sabiex ikun hemm rikors kollettiv għal konsumatur possibbli. Jiġifieri, organizzazzjoni tal-konsumatur għandhom jifmu illi jista' jkun hemm possibilità u l-alternattiva għal orti illi t-teċidi kun xem ta' opt-in jew opt-out, għaliex ċertu każijiet opt-in mhuwiex fattibli għandak xaqsam pratikabilità. Għanna jkonna faċilitazzjoni tal-burden of proof, speċjalment f'każijiet ta' antitrust għandu jkun hemm aċċess iktar faċli għal l-evidenza l rappreżentanza tal konsumatur u għandu jkun hemm finanzjament adekwat. Finalment aħna nemnu illi huwa konsistenti li jkollna prinċipju komuni fuq livell Ewropew. Imma nemnu illi tant hemm speċifiċitajiet fis-setturi differenti kemm hekk kemm fuq kompetizzjoni ħarsin tal-konsumatur, protezzjoni tad-data ambjent li jkollna leġizlazzjoni orizzontali tfisser ħmar il-lejl. U għahna ġa konna għet nitolbu Iva l-aħħar tijaj, tiegħi tajt il-kellima, konna qed nitolbu rikors kollettiv u aħna rridu prinċipi bażiċi flimkien ma' fatturi oħrajn. Euh, merci, voilà. Vous avez entendu tous nos experts. Grazie ħafna, intkom smajtu mill-esperti kollha tagħna kienu ċari il-laqa kienet eh, u d-diskors kien interessanti, jista' nixtieq nitlob li sur Schwab forsi u jixtieq jagħmel diskors ta' introduzzjoni. Ehm, Fachleuten und dem Vizepräsident der Kommission für die, ehm, für die eh, interessanten eh, Beiträge. Grazie ħafna, nixtieq ningrazzjakom għall kontribuzzjonijiet vera interessanti fil-Parlament hemm bil dwar il-fatt li rridu aħna noħorġu bi prinċipji għal dawn il-każijiet li iva jeżistu allura l-ewwel mistoqsija tiegħi lil Christopher Hodge il-għala l-lum fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea li dawn is-sistemi li diġa jeżistu tal-redress kollettiv il-għala ma kellhomx suċċess issa. Iva, għadna ma rajniex xi eh, każijiet li kellhom xi suċċess partikolari nixtieq nkunna fila fil u dan huwa l-każ. Forsi nistgħu nażbu dwar xi strument u jiena vera grat lil viċi President Almunja dawn il- eh, temi speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal eh, liġi tal-kompetizzjoni Hemm xi programmi li, li kellhom ħafna suċċess u um, l-applikanti jistgħu jkunu fiduċjużi li d-dokumenti tagħhom se ikunu fiduċjużi imma għax jekk li ma jkunx hemm sksur imma rdek irridu eh, naħsbu dwar li um, nżommu l-affarijiet eh, li huma speċifiċi kien hemm fema kritika dwar l-idea ta' strument orizzontali x'se tagħmel inti sabiex tikkonsidra l-aspetti speċjali tal-liġi tal-kompetizzjoni. Issa nafu li diffiċli ħafna lina bħalissa jekk qed nitkellmu dwar li nadottaw pożizzjoni sempliċi fuq eh, rik għal-rekors kollettiv. Rridu aħna nimxu bil-galbu u jiena ferm kontent li eh, il- Kommissarju Almunja tkellem dwar il-follow-on principle li jiena proponejt, jiena nasib li aħna meċin fil-direzzjoni tajba rridu nifukaw fuq dawk l-aspetti li huma ta' vantaġġ għal konsumaturi u li ma jesoċ ħafna flus jew ammonti kbar ta' flus. Għalhekk ma nafx jekk eh, forsi eh, is-Sinjura Gajems, jekk qed nitkellmu dwar pereżempju il-każ eh, tal- mm, Zabana tal-ħasil, ġifiri jekk eh, ma nistawx aħna niverifikaw li dawn ħaslu l-ħwejjeċ, ma x'nistgħu ngħidu dwar l-organizzazzjonijiet per eżempju eh, tletin a fil-Ġermanja t-netkelmu dwar il-likwidazzjoni ta' dejn u li dawn jispiċċaw fil-budget pubbliċi imma interessanti ma nixtieq nkun nafxini l-opinjoni ta' Monique. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Pelch, Iva talbet għal mikrofonu u kol, jekk hemm xi membri oħrajn li jixtiequ jieħdu mill-mikrofonu jirridu jarfuni hemm bat se nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lura lil kellima. Grazzi ħafna Signora Chair, l-ewwel qabel kollox nixtieq eh, ngħid kemm jiena vera napprezza li inti qed tagħtina din l-opportunità li napparteċipaw f'dan is-smieħ qed nitkellmu aħna dwar kwistjoni ferm importanti bħala ekonomist jiena nixtieq eh, nieħu approċċ iktar prattiku fuq dawn il-kwistjonijiet. U aħna fil-preżentazzjonijiet smajna dwar liema ma strumenti jistgħu jeżistu, aħna qed nitkellmu dwar approċċi settorjali li kienu possibbli fl-Ungerija xi 400.000 familja kienu affettwati mill-sistema tal-self fuq id-djar għal-djar u ħafna batow u din il-kwistjoni l għaddeja għal dawn l-aħħar snin u l-familji ħasbu li jekk dawn jisselfu um, il-flus għad-dar tagħhom fi munita barranija din setet tkun ta' vantaġġ imma l-banek ma tawx biżejjed informazzjoni u l-konsumaturi ma natawx informazzjoni adattata jiena forsi nista' ngħidu dan b'mod differenti li eh, l-konsumaturi ġew ingannati u l-banek mod unilaterali eh, modifikaw il-kontratti u dawn inadow lill-konsumaturi hawnhekk. Għonek nixin kun naf ux possibli li jekk dan ikun applikat f'kas bħal dan. Xin nisma l-opinjoni ta'kom. Grazzi ħafna nixti eh, eh, naddi l-mikrofonu l-sur Thiel. Grazzi ħafna, grazie President Iva. Jina Nixtieq eh, nirringrazzja l-esperti kollha u nixtieq jiena nagħmel riflessjoni u nixtieq nkun naf huma x'jaħsbu. Jiena fil-Portugal Iva, hemm strument li huwa simili ħafna l-strument li eh, diskutejna illum. Azzjoni li eh, Iva ħabtet eh, wiċċa ma' diffikultajiet fil-applikazzjoni. Il-em problemi sabiex nidentifikaw aħna eh, danni kawżati problemi sabiex nidentifikaw għalek l-indanni kif ukoll it-taxxi li rridu jitħallsu u mbagħad ehm, Punt ieħor importanti il-fatt li l-rati dawn eh, għandhom ħafna kawżi li rridu jisolvu u bekk um, kien hemm iktar diffikultajiet li kellhom x'jaqsmu ma dan il-punt ġifiri sabiex il-rati jaħdmu tajjeb. Por exemplo, em formas de resolução alternativa de litígio kum sajġa l-aħjar soluzzjoni dal-ħodu? Mela, mediation, l-arbitraċ, affarijiet li huma differenti mill-kultura ta' konflitt legali li jiswaw anqas flus u Punt ieħor li jista' jkun interessanti nixtieq ngħid li aħna għandna sabiex insolvu l-kwestjoni eh, medja ta' 10 snin u hemm programm iva li wieħed irid iwettaq sfortunatament eh, fl-ambitu fiskali legali ma nafx hekk dawn huma raġunijiet sabiex insibu soluzzjonijiet li huma alternattivi. Merci, eh, Monsieur Diego. Je passe la parole à Madame Rapti. Grazie ħafna, Signora Rapti. Proedre, εγώ είμαι φιλοξενούμενη εδώ, δεν εργάζομαι. Grazie ħafna, grazie. Grazie tal-li tajtni il-mikrofonu, jena minix membru ta' dan il-komitat, jena membru tal-komitat dwar issu intern. Iġifiri komitat li uh, daqt se jfassal opinjoni fuq il mekanizmi dar il-rekors kollettiv. Jena ħat l-impressjoni li um, li aħna qed nippruvaw nitbedu mill-ideja ta' mekkanizmi ta' rikors kollettiv. Il-professur dan beda jgħid li il-mekkanizmu kien issa sar antik. Jena naħseb li kull mekkanizmu jista' jkun utli dejjem skont kif tużaħ l-ADR strument modern. Mela, jiena naħseb li l-ADR dan jista' jkun l-ewwel pass l-ewwel pass sabiex insolvu dawn is-sitwazzjonijiet imma jien naħseb li rridu nkomplu għana nużaw il-mekkaniżmi ta' rikors kollettiv peress li aħna rridu naħsbu dwar il-konsumaturi tagħna u l-SMEs u mhux biss il-kumpani il-kbar. Jiena nixtieq insaqsi mistoqsija lill kummissarju għall-Munja. Inti infokajt fil-kwistjonijiet ta' kompetizzjoni, inti tifoka fuq dawn il-kwistjonijiet ta' kompetizzjoni, nix nkun naf kif dan issa namilom permezz ta' approach orizzontali. Sur Schmidt. Sur Schmidt.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 Jiena l-fema tiegħi għal dak li għandu xaqsam massu interna qatt ma nistgħu nagħmlu dan mingħajr xi azzjonijiet legali u ma nistax nifhem il-għala intkom eh, qed tibżaw daqshekk minn nies iċ-ċittadini normali li dawn jingħaqdu dawnu hemm eżempji ħżiena fil-Istati Uniti imma Jista' jkun li jintkom ħatajdu li hemm xi eżempji ferm tajbin u nittama li dawn iva mhux ħajseħħu fl-Ewropa. Imma jiena naħseb li rrid ikollna aħna l-possibiltajiet u dan it-tilwim li qed isir il-ħin kollu minn naħad differenti dan jista' jfisser li qatt mhux se naraw suq intern sħiħ konkluż. Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil kellima tagħna l-esperti tana Is-sur Debuk dan eh, ħajitlaqna fl-10 u għalek jekk is-sur Almunja jaqbel dejjem l-ewwel se naddi l-mikrofonu lis-sur Debuk. Għalek, numra ta' mistaqsik it-għalik sur Debuk. <laughs> Thank you very much, uh, Madam Chair. And, um, Thank you also to Vice President of the Commission. Uh, Grazie ħafna anka l vice President tal-Kommissjoni għal il possibilità li tani. Andrea Schwab ovvjament indirizza mistoqsija dwar id-danni żgħar għal ħafna nies u dan huwa l-element prinċipali meta niġu l-kompetizzjoni. U għal daqstant aħna imħasba bis-serjetà fuq ir rekords kollettiv u anka il-mod kif il-kompetizzjoni u każijiet antitrust huma indirizzati. Jekk tħares lejn is-sejbiet dawn jikkonsidraw il-profitti illi saru. Għaldaqstant ġa hemm kompens li qed isir mill-kumpaniji u għaldaqstant għandna nikkonsidraw dan għaliex eh, ma nafx il-dettalji tal-każijiet tiegħek Monika, ma naf li miljuni jien nistaw naqdu flimkien u dawn eh, għal konsegwenzi għal kulħadd ovvjament. Meta niġu għal banek mill naf jien ġa hemm ħafna azzjonijiet kollettivi għal boħra banek f'ħafna każijiet mill-kriżi finanzjarja tal-2007-2008 anka skont regoli nazzjonali ġa naraw illi dawn jirrapprentaw proċeduri twal u sardu naraw il-rizultat għalix konsumaturi u kol għandhom xaqsu ma' kontratti u għandhom responsabiltajiet tagħhom u kol. Bil-kas Portugis, dan huwa eżempju ċar ta' kif ma tagħmilx affarijiet. U dan anka wara smiħ fil-Parlament reċenti intqal mill-president tal-Komitat tal-Portugiż tal-Efficienza tal-Eżekuzzjoni u f'każijiet reali nistgħu nħarsu lejn id-diffikultajiet sabiex nistabilixxu dawn il-proċeduri. U dak li rrid insejjaħ l-effett tossiku. Meta niġu għal rikors kollettiv, li qed ngħidu li forsi aħjar nibdew bir-riżoluzzjoni għal diskut alternattiv sabiex naraw kif nistgħu realment nikkompensaw il-dawk li għandhom jiġu kompensati. U aħna, Sur Smith, ma nibżawx illi jinaqdu fl-imkien eh, l-individwi. Ma nix kontra dan li nibżaw minnu u l-reperkussjonijiet u naf li din miex l-intenzjoni ma diskutejna dan viċi-president eh, Miak u kol rajna li il-proposta tiegħek kienet inkludi elementi tossiċi u għal daqsant aħna ma tantx konna favor din is-sistema u ridna sistema alternattiva li bil-ħak tfisser ukoll impen qawwi tal-komunità kommerċali. Aħna konxi ta' dan jekk niddefendu dal prinċipju irridu intemmu ukoll. Grazzi ħafna. Il-Viċe President tal-Kommissjoni jekk jogħġbu grazzi ħafna, Sinjura President. Ħanibda billi nirrispondi il-mistoqsija li kienet indirizzata li li direttament Mr. Schwab. X'inhu ma l-speċifitajiet tal-liġi tal-kompetizzjoni u kif ser norbtu infurzar pubblika ta' regoli ta' kompetizzjoni ma' rikors privat jew kompens għall affarijiet prinċipali marbuta ma' ksur fil-liġi ta' kompetizzjoni. Għamilt referenza għal dan fil-prezentazzjoni introduttiva tiegħi, il-kumpens, il-rikors ma jistax iseħ ma qed iseħħ f'numru ta' stati membri permezz ta' azzjonijiet individwali. kumpaniji individwali illi jersqu dim il-qorti għaliex huma jixtiequ li jiġu kompensati minn kumpaniji oħrajn illi organizzaw kartell, jew liħol u danni minħabba ksur fil-regoli ta' kompetizzjoni. ċertu każijiet dawn azzjonijiet individwali illi ovvjament jiswew ħafna flus għal min qed jagħmel it-talba u li jistaw jitħallsu mill-kumpaniji hija stramba meta individwi jkollu l-mezzi jieħdu r-riskju illi jersqu qoddim il-qorti u jitolbu kumpens individwali. Jista' jeżisti vera l-każ imma mhix ħaġa normali assolutament. Kumpaniji kbar għandhom dan id-dritt u jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt. Intrapriżi żaru medji illi kienu parti prinċipali mill-kartell, per eżempju, jew individwi li kienu parti essenzjali tal-kartell, 99% anzi 99.9% ta' daw il-każijiet m'għandhomx mezzi illi jibdew proċeduri individwalment. U din hi il-mistoqsija. Huwa possibbli li torganizza azzjonijiet kollettivi għal dan it-tip ta' kompens? L-inforzar pubbliku tagħna meta nidentifikaw kas ksur, m'għandux bħala mira il-kumpens il nifsu tal-vittma. Il-mira tagħna i li jkun hemm għal dawk li ħolqu ksur u parteċipaw fil-ksur u dawk li jistgħu jkollhom tentazzjoni li jerġgħu jiksru l-liġi mill-ġdid. Il-kumpens mhuwiex xi ħaġa li titsab f'idejna, hemm żewġ affarijiet differenti il-liġi nazzjonali fl stat membri nazzjonali għandhom mezzi differenti f'ċertu każijiet bħalma qal il-professur Hodges kellek evoluzzjonijiet li jistaw jiġu konsidrati bħala qrib tas-sistema Amerikana. Imma nafu illi fl-Ewropa is-sistema legali tagħna ma mhix konformi mal-azzjonijiet, mal-proċeduri illi jeżistu fl-Istati Uniti. Għal daqstant, fuq naħa, irridu nsibu xi tip ta' prinċipju għal azzjonijiet kollettivi anka fil-qasam tal-kompetizzjoni u dan sabiex nippruvaw noħol u prinċipi komuni fuq livell Ewropew u dan ovvjament inkludi prinċipju minnhom impenn ċar sabiex nevitaw kull tip ta' abbuż illi nafu eżistew li għadhom jeżistu fis-sistema Amerikana. U jiena ferm iktar ottimist mis-sur Debuk. Is-sur Debuk għandu dea fissa marbuta mal-proposta preċedenti, maħna maħniċ naħnu fuq proposta preċedenti, et naħnu wara konsultazzjoni publika, konsultazzjoni publika wisa ħafna, et naħdmu sabiex nistabilixxu prinċipi komuni permezz ta' komunikazzjoni u l-kollega Redding kienet involuta anka fis simili qabel is-sajf għalek l-istess ħaġa. Qegħdin naħdmu flimkien komissari differenti, John Dalli, Vivian Redding u jiena sabiex nippreżentaw dawn il-prinċipi komuni wara konsultazzjoni pubblika wiesa. Ħafna mill-partit interessati konsultati bl-eċċezzjoni tal- dinja tal-kommerċ, rappresentata minn Business Europe, ħafna minn dawk konsultati jaqblu illi hemm bżonn ta' prinċipju komuni. U sissa ma deċidejniex x'inhu il-pass li jmiss għal eh, rikors kollettiv. Issa se konna deċizjoni interna fuq livell ta' Kommissjoni fuq dal-prinċipi, għan publikawhom f'komunikazzjoni u f'dan id-dialogu li sissa għadhom ma ntemx dan il-Kommissjoni ser nifokaw fuq l-idea tagħna għax hemmx biżejjed dal-prinċipji sabiex il-pajjiżi differenti jagħmlu sosposizzjoni fil-liġi nazzjonali jew kella palma għal sur Lene fil-rapport għal Komitat Ġast jgħajt li hemm strument legali. Però dan għadna maħniex niddiskutuh. Il-prinċipji komuni għandna bżonnhom. It-tieni punti jgħid speċifitajiet tal-kompetizzjoni kompetizzjoni sabiex nikkompensaw il-punti prinċipali tal-ksur fil-liġi ta' kompetizzjoni. għanna bżon naħsbu mux biss termini ta' rikors permezz ta' mezzi kollettivi imma u kol l-sfida prinċipali li għanna l-lum għanda xtaqsam iktar ma' azzjoniet individuali għal rikors iktar minn azzjoniet kollettivi nafu li jem speċitajiet li jitolbu xi tip ta' leġizlazzjoni. Mandiġ f'moħħi leġiżlazzjoni fuq il-kors kollettiv, qed nitkellem fuq liġi dwar infurzar privat ta' kompetizzjoni sabiex nikkompensaw il-vitmi permezz ta' mezzi individwali u kollettivi. X'inhu ma l-elementi relevanti semmejt xi minnhom fil prezentazzjoni tiegħi u ħa ninsisti fuq punt wieħed li noħarġu l-informazzjoni li għanna dan partikolarment f'każ ta' investigazzjoni f'kartel partikolari. Il-kwistjoni tal-injenzi l-aqwa mod sabiex niskopru jeżistux kartels jew le. Għaliex? Hemm kompanija li taħt eh, konfidenzjalità, ħarsin ta' konfidenzjalità, ituna provi, ituna l-evidenza ta' eżistenza ta' kartell Għana niddikjaraw li dak li nirċivu jista jitqassam il-daw kolla illi jishtiqu jibdew azzjoni privata qabel nadottaw deċiżjoni kartel, jek namlu dan, mux, mux naslom kien, mux sejkon aktar applikazzjonijiet, għal daqstan l-informazzjoni bżon inħarsuwa. Sentenza riċenti tal orti każ partikolari, każ Ġermaniż fejn qed jgħidu bżonn tilleġislaw għaliex il-qorti qed tgħid li nafu li prinċipju jeżisti sabiex inħarsu id-dokument li tress u minn applikant imma kollu liġi għadha ma teżistix. U l-qorti qed titlob nasa biex kien hemm leġislazzjoni fuq dil kwistjoni partikolari. Nistan semmi kwistjonijiet oħrajn illi trattaw azzjoniet individwali u kollettivi sabiex ikun hemm kompens wara ksur fil-kompetizzjoni jew f'ċertu każijiet qabel ma jkun hemm ksur fil-kompetizzjoni. Din il leġislazzjoni qed nitkellem fuq għal daqstant u irrid nistenna sabiex ikun hemm ftehim fuq prinċipju ta' rikors kollettiv fil-bidu tas sena li ġejja jew fl-aħħar ta' din is-sena qabel ma nressaq il-liġi. Insew il-proposti tal-passat il-Komissjoni ma tottaċ. il-Komissjoni Meta ta' ċerti u disa. Rizoluzzjoni alternativa naħseb li din hija teknika utli ħafna imma fl-arfin modest legali tiegħi u skont ċertu kostituzzjoni li jiena naf tajjeb ħadd ma jista' jgħid lil ċittadin jew kumpanija int ma tistax tersaq qudiem qorti sabiex titlob id-drittijiet tiegħek. Hemm mezzi sabiex nevitaw dewmien, proċeduri komplessi, sabiex il-proċeduri jiġu solvuti minn qabel barra l-qorti imma fil-kultura legali tiegħi ħadd ma jista' jitwaqqaf jew ħadd ma jista' jiġi ostakolat milli jersaq qudiem qorti jekk wieħed jixtieq jiġi kompensat exercise but the potential victim. So, uh, in favor of ADR, indeed. U għalek, aħna favur l-ADR, sema mux bħala l-unika mezz, forsi l-iktar mezz veloċi, l-aħjar mezz, l-aktar mezz effiċenti, imma f'dak li għandu xieqsam. Dak il-li semma Issi jekk ma jkunx jista' jintlaħaq settlement il-vittmi potenzjali għandhom kull dritt imorru il-qorti. Dan huwa prinċipju legali naħseb li huwa wieħed ovvju. Kien hemm mistoqsija waħda illi ma kienx dwar din il-kwistjoni partikolari dik tal-Ungerija. Mhux problema ta' kompetizzjoni jekk qed nifhem sew eh, diskussjoni li għaddejna fl-Ungerija bl-ipotekar, il-mortgages u l-kondizjonijiet ta' dan l-ipotekar, l-opinjoni tiegħi hemm żewġ aspetti li huma rilevanti. Minna ħanna l-protezzjoni tal-konsumatur biex nejnu il-dawk illi ikunu ħadu ipotekar fil-passat u minnaħa l-oħra supervizuri, regolaturi u s sistema finanzjarja suppost li ippermettew matul iż-żmien biex jafżaw dwar ir riski kbar illi hemm għaċ ċittadini ta' pajjiż partikolari biex huwa ikun jista' jieħu ipoteka fil-franki Svizzera jew f'muniti barranin għaliex hemm riskju tal-rata ta' kambju. U għalhekk il-bank wara jista' jgħid il-kuntratt hija hawnhekk inti firmajtu dan il-kuntratt u trid tonoraħ. U għalhekk hemm kwistjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur minnaħa u minnaħa l-oħra il-regolamentazzjoni u supervizjoni xierqa tal-settur finanzjarju. Jiena mill-li fimt ma jidhirlix illi din hija kwistjoni marbuta mal-kompetizzjoni. Grazzi tassew. Grazzi ta' prezentazzjoni ċara ħafna u komprensiva. Jiena nittama illi flimkien mal-kollegi tiegħek is-Sur Dalli u Sinjura Redding, intom toħorġu b'soluzzjoni għaqlija biex bekk ma jkonniex dawn l-effetti, dawn il-konsekwenzi illi rajna fl-Istati Uniti. Aħna għandna protezzjoni tajba għall konsumaturi tagħna. Żgur ħad tkun waħda qlija, ma nafx ser tkun soluzzjoni imma ser tkun waħda qlija. Grazzi tassew. Issa il-professor Hodge biex u jġeb il-mistoqsijiet. Grazzi, jena nishtiq nindirissa tlet punti. L-ewel net nishtiq nwieġeb il-mistoqsija tas sur xwab. Bosta stati membri daħlu l-azzjonijiet kollettivi. Raġunijiet illi jena spiegajt hemm kontrolli tekniċi u hemm inċentivi finanzjarji fiħdan is-sistemi legali nazzjonali. Ħafna mill-modelli tal-istati membri li l-kollu huma differenti għall azzjonijiet kollettivi illi ddaħlu għandhom kontrolli differenti, kontrolli tekniċi. L-inċentivi finanzjari huma differenti, iżda ħafna mill-istati membri huma ansjużi ħafna dak li għandu xaqsam l-inkoraġġiment ta' litigazzjoni eċċessiva u għalhekk l-inċentivi finanzjarji mhumiex gwar biżejjed. U kif spjegajt, jekk aħna ninkoraġġixxu l-inċentivi finanzjarji ser konna mhux biss ħafna iktar litigazzjonijiet, imma forsi ser ikonna iżejjed. Ħafna mill-każijiet li qed naraw u nistgħu naraw ukoll l-istorja ta' azzjonijiet kbar fi stati membri differenti bħal iżvezja r-Renju Unit pereżempju. Dan juri illi l-każijiet idumu wisq u għalhekk jiswew ħafna. Din ma nix neħduha bħala sorpriża, ħafna mis-sistemi tal-qorti, l eċezzjoni ta' pajjiżi bħal Ġermanja fejn is-sistema tal edukazzjoni hija waħda effiċenti u ma tiswix ħafna flus, imma ma twassalx għal imponiment ta' soluzzjoni kollettiva. Ħafna mis-sistemi fil-qorti idumu wis u jiswew ħafna għal talbiet għal claims individwali u għalhekk ma rridux inkunu sorpriżi jekk nejdu illi l-rati ser ikunu tisolvu kazijiet komplikati, ser ikunu kazijiet twal u jiswem nar flus u dan mux ser jisolvi l-problemi tas-suq jew inkella tal-konsumatur. It-tini tiegħi. X'inhu antikwat u x'mhuwiex antikwat? Il-rikors kollettiv mhuwiex antikwat, mhijiex ħaġa tal-passat, hija essenzjali. Irridu naraw kif nistgħu niksbu riżultati dwarha. Jiena jkolli ngħid li l-azzjonijiet kollettivi huma antikwati. Neħtieġu sistema moderna, integrata, li tintegra l-ewwel pilastru li huwa l-kontroll regolatorju. It-tielet pilastru li huma l-qrati permezz tal-azzjonijiet kollettivi iżda aħna ma dawn ma rridux inħeġġuhom għaliex idumu u jiswewna l-flus jiswemna l-flus għaliex hemm l-avukati involuti. Imma b'dawn iż-żewġ pilastri nkunu nistgħu mbagħad inħeġġu l-ADR. Kunu nistgħu ninċentivaw l-ADR fin-nofs u nkunu nistgħu infasslu sistemi ġodda tal-ADR. U ħafna stati membri hekk qed jagħmlu dan qed jiġri żgur fil-qasam tal-konsumatur, iżda qed nisma' illi qed jibda jiġri wkoll fil-qasam tal-kompetizzjoni, l-inċentivazzjoni twieġeb il-punt ta' Sinjora Goens. Ġifiri, għaliex in-nies għandhom jużaw l-ADR. Inti tista' tfassal sistemi li huma integrati illi jinkoraġixxu u jagħmlu sistemi tal-ADR effettivi ħafna dawn is-sistemi jindirizzaw il-punt liħor ta' Sinjura Goens. Jiġifieri jekk inti ħatuża l-ewwel pilastru regolamentatur minnu nnifsu dan ser jiswa ħafna flus. Jisu bħalma eh, wieħed jgħid li ħajuża t-tielet pilastru li huma l-qrati u jużah juża lilu biss, dan ser jiswa ħafna u ser idum. U għalhekk hawnhekk importanti li infaslu sistema integrata b'dawn it-tlet pilastri kollha natu is-setat lir regolamentaturi Setat illi forsi mhux ser ikollhom bżonn jużawhom imma ser iwaslu għal diskussjonijiet u għal soluzzjonijiet bħall-ombudsman Danis pereżempju. Irdu nużaw is-seta tal-qrati imma ma nħallux l-avukati jaslu hemmhekk qabel. Umbat ninċentifaw l-ADR u nibnu sistemi speċifiċi bħal per eżempju għal kompetizzjoni illi dawn is-sistemi jikkupjaw tekniċi illi diġa qegħdin jiġu użati fil-rikors tal-konsumatur bħalissa. Aħna qegħdin nagħmlu riċerka estensiva ħafna dwar is-sistemi tal-ADR tal-konsumatur dan qed nagħmluh din is-sena u ser nippublikawh flight illi jmiss Hemm ħafna prassi tajba, ħafna talim illi nistgħu nibnu dwaru dan l-arfien. Ħafna minn dan l-arfien lanqas biss nafuh. It-telet punti jien għandi problema bl-attitudni attwali ta' diġi kompetizzjoni. Dan għaliex qed tissepara l-approċċ ta' infurzar illi huwa bbażat fuq il-deterrence u il-multi u l-konsumaturi ser jħalli fidejn, ser jħallu fidejn su il-kwistjoni ta' infurzar privat u għalek id-danni u restituzzjoni. Jekk wieħed rrit jinsisti dwar is-sistema ta' infurzar, jiena jidilli li rridu nagħmlu evalwazzjoni tal-politika kollha ta' infurzar u nintegraw l-infurzar pubbliku u privat. Jekk dan ma nagħmluhx, ma nkunux żguri jekk il-konsumaturi jirċivix ir-rikors, il-kumpens u jekk issu u huwiex bilanċat mill-ġdid għaliex m'hemmx garanzija jekk inti l-ewwel timponi multa u tgħid issa eh, l-ħsarat jitranġaw wara. M'hemmx garanzija illi su jarġa' jibbilanċja rruħu. illi il-profit kollu jitneħħa u jenata il-kumpens kollu lil min jistħoqlu kumpens. Issu u s-probabli li mux sejjer ikun ibbilanċat. Skużawni dwar reklam li qed nagħmel ma jiena ktibt eh, artiklu ġewwa World Competition li huwa pubblikat eh, dan ix-xahar li għandu ħafna diagrams li jispjega dan li għadni kemm ngħid u għalek hemm bżonn ta' evalwazzjoni minn ġdid tal-politika ta' infurzar illi ma tkunx bbażata biss fuq l-iskoraġġimenti, deterrents. Għaliex hemm affarijiet oħra li huma aktar moderni. Irridu approċ integrat li mhuwiex biss dwar il-qrati u r-regolaturi. Irridu naqduhom flimkien ma' l-ADRs nallinejaw l-inċentivi biex ikonna riżultati effiċenti u riżultati sħaħ. Grazzi. L-Onorevoli Goens, jien għandi punt ġenerali, dal-għodu smajt kemm il-darba illi li nagħtu rikors kollettiv sejjer iżid il-litigazzjoni. Issa, din hija blar perspettiva, hija perspettiva ħażina għax dan ifisser illi aħna nkunu qegħdin nittamaw illi il-fitm individuali ma jmorrux il-qorti din mhijiex tajba. Sistema kollettiva tajba tnaqqas il-litigazzjoni għaliex il-każijiet jingħaqdu u ikollok qorti waħda illi tindirizza bosta każijiet illi huma simili. Ġifiri, espert wieħed flok mijiet ta' esperti. Per eżempju, il-kas tal-medjatur tal-ombudsman ġewwa Franza li għandu bejn 500 u 2000 vitmi. Jekk ikollok 2000 kas, ovvjament dan ser jitfa' biżijiet żejt fuq is-sistema legali u anka l-kas tal-Ungerija jekk hemm eluf ta' familji illi soffrew danni jekk dawn in-nies kollha tilgħu il-qorti dan mhux ser wassara prinċipju ta' ġustizzja. Irridu nagħtu kumpens għal vittmi kollha u jekk nikkollettivaw il-proċess dan ikun aktar effettiv għas sistema legali kollha kemm it-tieni net. Dwar il-Portugal, jien nixtieq ngħid li sur debuk il perspettiva tagħna is-sistema Portugiża hija l-aħjar prassi fost l-aħjar prassi li għanna fl-Europa hija sistema ġusta ħafna, kreattiva u taħdem tajjeb. Ma waslitx għal lebda falliment ta' xi kumpanija ila hemm għal bosta deċenji minn għalija u forsi waslet għal 20-22 każijiet u taħdem ħarir. U l-qrati kienu kreattivi ħafna. Dan wasanni għal mistoqsija ta' Sur Xwab. X'namru bil-danni iż-żari u meta l-konsumaturi ma jkunux jistgħu jippruvaw li kienu vitmi. Fil-Portugal kien hemm il kasta tat-Telekom fejn kienem eh, spejjeż ġejja li zejda li ġew ċarġati lil konsumatur. Huwa diffiċli l-konsumatur jgħid li huwa ċempel f'dak iż-żmien partikolari. U l-qorti ddeċidiet li l-klijenti kollha ta' din il-kumpanija kienu ser jirċievu eh, jirċievu telefonati bxejn għal bosta eh, weekends. Din hija soluzzjoni tajba mingħajr ma noqogħdu nfittxu iż-żejje ta' dannu individwali. Jiena nemmen ukoll illi jekk insibu problema biex naraw eh, min huma il-vitmi kemm huma il-vitmi u d-danni, mela allura għandu jkun hemm problema biex ikonna kumpens globali u dan m'għandux jiġu jiġi trasferit lil budget tal-istat kif għal sur swab. għaliex dan inkella nkun jista jiġi użat biex jgħin lil banek meta jsibu ruħom fi problema. Dan għandu jitpoġġa f'fond Umbagħad dan il-fond ikun jista' jiffinanzja l-azzjonijiet ta' rikors kollettiv għal ġejjeni. Din tista' tkun sistema possibbli. Dwar il-każ tal-Ungerija, ovvjament, jiena nemmen li dan mhuwiex każ ta' kompetizzjoni, imma dan huwa tip ta' dannu kollettiv illi aħna qegħdin eh, niskopru u m'hemmx sistema kollettiva ta' rikors u d-dinja f'konformità mat talba tagħna għandu jkun possibbli biex dawn il-vitmi immorru kollettivament il-qorti. Grazzi tassew. Kummissarju tixtieq twieġeb għal professur mbagħad forsi tikkonkludi għaliex wasalna fl-aħħar tal-ħin. Iva. Tuġiba malaj malajr għal pożizzjoni għall idea ta' professor Hodge dak li waqal minuta ilu dwar l-attitudni ta' diġi kompetizzjoni. Mijiex diġi kompetizzjoni hija l-Kummissjoni Ewropea u huma it-trattati Ewropej. Jiena fil-preżentazzjoni tiegħi qed illi huwa importanti illi nistabilixxu ir-rabta xirqa bejn l-infurzar pubbliku tal-regoli tal-kompetizzjoni u l-infurzar privat u kif nikkonsidraw l-azzjonijiet privati, individwali jew kollettivi. Għalhekk għandu ikun hemm rabta. Din mhijiex kwistjoni faċli u l-kontribuzzjonijiet kollha li aħna irċevejna permezz ta' diskussjoni dwar ir-rikors kollettiv, eh, kwistjonijiet marbuta ma din il-problema dwar kif nistaw naqdu l-infurzar pubbliku u privati aħna lesti li nilqaw kull tip ta' kwistjonijiet mill-esperti, mill-akademja, mill-partijiet interessati minn għand kulħadd għal xi kwistjoni importanti immens. Il-pożizzjoni tiegħi, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija dik illi taraf din l-sfida ta' bilħaq importanti biex niżguraw ir-rikors għal ksur marbut mal-kompetizzjoni biex nippermettu illi il-vitmi jiġu kompensati dan ma nistawx nużawh biex indajfu l-infurzar pubbliku tal-kompetizzjoni. Ma nistawx nużawh biex indajfu dan biex nidġil biex indajfu l-ġrida kontra l-kartels biex indajfu il-possibilità li għanda l-Kommissjoni illi tirċivi l-informazzjoni li għateħtieġ għall-investigazzjoni tagħha u biex tadotta l-aħjar deċiżjonijiet, l-aktar deċiżjonijiet effiċenti biex bekk mhux biss tikkastiga lil min jikser l-ġiet tal-kompetizzjoni imma wkoll biex taqta qalb lil dawk illi jistaw ikollom tentazzjoni illi jiksru il regoli Meta aħna nkunu qegħdin nivvjaġġaw bil-karozza tagħna u l-limitu tal-veloċità jkun 120 km fis-sija, id-deterrent tal-infurzar pubbliku tar-regoli ta' traffiku huma importanti ħafna jista' jkun hemm kumpensi jekk ikun hemm inċident ovvjament. u Wieħed jiddiskutih mal-kumpaniji tal-assigurazzjoni u mal-vittmi tal-inċident iżda id-deterrenti huma importanti fl-infurzar pubbliku. L-ADR. Jiena favur l-ADR. Dak li ma nistax nifhem hija l-pożizzjoni ta' dawk illi qed jgħidu li l-ADR mhumiex il-qrati għaliex l-ADR mingħajr il-possibilità li wieħed jidher il-qorti huwa hija sistema tal-ADR zbilanċata mhux ugwali u mhux ġusta. Grazzi, grazzi kummissarju. Grazzi lil kelliema l-oħra wkoll. Grazzi għal dawk dak li huma qalu dwar dawn il-kwistjonijiet jiena żgur li s-sur xwab tallem ħafna. U meta jasal il-waqt dan il-Parlament sejjer ikun jista' jieħu id-deċiżjonijiet tiegħu u nittama illi jieħu l-aħjar deċiżjonijiet. Mhux għaqlin kif qalet is-Sinjura Lulling. Se nfakkarkom dwar l-iskadenzja l-emendi 26 ta' settembru fil-5 ta' wara nofsinhar l-ewwel dibattitu dwar l-emendi ser isir fil-11 ta' Ottubru, il-vot f'dan il-Kumitat sejjer isir fil-17 ta' Ottubru u fil-plenarja ser niddiskutu matul is-sessjoni ta' Diċembru ġewwa Strasburgu. Issa ngħaddu l-punt li jmiss fuq l-aġenda. Din id-darba is-Sur Schwab huwa l-istilla tagħna hawnhekk huwa baqa huwa qed juża din il-pożizzjoni dominanti li għandu qed jabbuża minnha. Iva. Naddu issa rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ir-rapporter huwa Isu Schwab. U naddilu il-kelma. Grazzi tassew, grazzi għal klim sbieħ tiegħek. Iżda, Aziz Jean Paul, nista niżgurak minn issa. Illi l-aċċettazzjoni tal-medja għal dan ir-rapport annwali għal 2010 ser isofri minħabba kwistjonijiet importanti oħra bħal dak ta' six pack U għalek, musser konna daqsek attenzjoni dal-ħodu, grazzi tal-dawn il-fjuri tijak. Dan il-rapport annuali li għetni diskutu issa. Is-sur munja semma illi musser nivvutaw dwaru, imma nivvutawx dwaru sa' sena wara. U għalek mandux effett vinkolanti. Għalix sentejn ta' differenza, u għalek aħna deċidejna illi irridu nwafqu dan u inwieġbu mod aktar maġġer għal kummissjoni Hemm tliet oqsma li rridu nsemmu f'dan ir-rapport l-ewwel. Ħaġa hija l-verifika dwar l-għajnuna tal-Istat min-naħa tal-Kummissjoni. Hemm leġiżlazzjoni antitrust u wkoll id-dialogu tal-kompetizzjoni flimkien mal-Kummissjoni dwar l-għajnuna tal-Istat, jiena naħseb li dan huwa wieħed mill-punti ewlenin tar-rapport tal-Kummissjoni l-verifika tal-għajnuna mill-Istat din l-aħħar sena. Aħna nilqaw il-fatt li l-Kummissjoni ħabret li jasser id iddaħħal regoli speċjali ta' bejlaw ta' salvataġġ u ser iddaħħal ukoll linji gwida biex ċittadini ikunu jistaw jafdaw il-flus illi huma qed jitfaw il-banek dawn ser jidu investiti bl-aħjar għan. Jiġifieri biex il-banek ikunu jistaw jagħtu il-kreditu illi huma jridu jagħtu lil kumpaniji żgħar fost l-oħrajn. Imbagħad hemm ir-reġim temporanju illi qed japplika bħalissa. Dan kien importanti immens matul il-kriżi u aħna ma nistawx inħalluh jibqa' għaddej mingħajr ma nagħmlu xi verifika jew xi tip ta' kontroll. il-flejes li qed ikunu disponibbli l-istati membri lil banek lin negozji irridu jitwaffqu xi darba jew oħra. Dwar l-antitrust issa. Bħal rikors kollettiv fil-class actions fost l-oħrajn. Aħna diġa edna ħafna dwar dan u mhux ser neħdilkom aktar ħin. Iżda nixtieq nirreferi xi ħaġa li qari professur Hodge dwar dan il-punt. Huwa qal li l-infurzar pubbliku għandna narawh bħala l-ewwel pilastru. Imbagħad it-tielet pilastru għandu jkun il-kumpens illi jingħata lill-vittmi. Iżda bħalissa il-konsumaturi qed jiġu effettwati u għalhekk eh, dan il-proċess irdu nagħmluh inqas burokratiku biex il-persuni kollhom aċċess għal rikors b'mod aktar maġġel. Dan ippruvajt ngħidu fir-rapport biex anke qabel ma il-kummissarju jiddetermina x'għandu jkun id-deterrent għanna bżon ta' xi possibilità għal vitmi għal negozji biex jinġabru flimkien u jippruvaw isibu settlement li l-in mill-qrati. Dan għandu jkun mod aħjar, mod aktar effettiv minn dak li semma il-kummissarju. Biex ma podġuġ pis żejjed fuq il-qrati. Nixtieq ngħid ukoll li f'dan ir-rapport aħna qegħdin nipproponu illi il-regolament 1203 irridu forsi nirranġaw l xi ftit il-lingwaġġ tiegħu. Aħna wkoll proponejna xi bidliet li nixtiequ naraw fi regolament wieħed slash 2003 u kol il-mistoqsijiet illi qegħdin jistaqsu il negozji bħalissa. Kif ser ħalsu il-multi, il sanzjonijiet illi il-Kummissarju stabilixxa u l-nuqqas ta' kapaċità illi huma iħallsu edda tiġi ta' bħala difiża favorihom. Ovvjament il-Kummissjoni għadha ma sabitx l-aħjar mod kif tindirizza din il-kriżi għaliex spiss aħna qegħdin naraw illi l-kumpaniji il kumpaniji qegħdin iduru lejn dan il-prinċipju illi ma jistgħux iħallsu. Hemm kwistjonijiet oħra nixtieq insemmi dwar l-antitrust il-kooperazzjoni internazzjonali fost l-oħrajn. Din hija importanti immens biex il-Kummissjoni tkun tista' tieħu azzjoni hawnhekk għandna negozji mill-Istati Uniti li qed jistabilixxu ruhom hawnhekk fl-Ewropa u l-Kummissjoni trid tindirizza wkoll pajjiżi oħra diġanda f'temmiet mal-Stati Uniti imma wkoll maċ-Ċina diġa bdew dialogu maċ-Ċina u wkoll mal-Iżvizzera. Dan għaliex il-liġi Ewropea tal-antitrust tista' tiġi applikata biss b'mod restrittiv ġewwa l-Iżvizzera. għalix mux possibli biex il kummissjoni tagħmel kollox bl-istess faċilità, bl-istess veloċità. Jista' jkun illi dan jagħti vantaġġ lin negozji li, li jinsabu ġewwa l-Iżvizzera u mbagħad l-Inizjattiva tal-Enerġija 2020 irridu wkoll indirizzaw dan il-qasam dak kien dwar l-antitrust. Issa biex nikkonkludi. Din miex kwistjoni, dialogu tal-kompetizzjoni, miex kwistjoni fejn aħna nistaw namlu ħafna affarijiet. Is-sur Almunja diġà indirizza b'mod kostruttiv immens, hemm task force dwar il-kompetizzjoni u l-politika marbuta mal-kompetizzjoni. U issa din nieħdu sem dan id-dialogu u rridu nkomplu nivolvu ruħna il-ġimgħa l-oħra aħna smajna mis-sur Almunja aħna stedinnieh u stajna niddiskutu il-programm fiħdan il komitatu u din kienet ċaġa tassiwi kbir. Iżda, jiena nishti illi dan l-iskambju ta' femiet ikun iffukat aktar b'mod partikolari għal rapport ta' din is-sena. Aħna irridu nikkonċentraw fuq l-affarijiet essenzjali hawnhekk. U fl-istess waqt ikonna aktar opportunità biex niddiskutu dan il-kwistjonijiet importanti fl-iskambji tagħna mal-Kummissjoni. Irridu nkunu konxi ovvjament illi aħna maħniex ko-leġislaturi fir-rigward tar-regoli u l-liġi tal-kompetizzjoni. Dawn huma il-punti ewlenin fir-rapport tiegħi u għalhekk jiena eh, perqa qed nistenna dak li għandkom xi tgħidu grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom u grazzi b'mod partikolari li shadows. Un shadow, se Sophie, donc je lui Grazzi, I'm Sophie għonek, shadow u uh, jena naddila l-mikrofonu se tkun l-ewel vitma tagħna u jekk hemm xi ħaddieħor li jixtieq jitkellem jista' koll. Iva, Grazzi, eh, sfortunatament imma jiena wasal start ħafna u tlift is-seminar ta' dalodu peress li uh, kien hemm uh, traffic jam uh, tliet sigħat minħabba xi protesti ta' Eh, dawk eh, li jiġbru iż-żibel. għal eh. dan set situazzjoni. Nixtieq inserraħ rasek ovvjament inti m'intix l-unika waħda f'dik il-pożizzjoni kien hemm ħafna traffic jams illum. Iva mhux noqgħod intawel fuq dan il-punt aħna appoġġajna bisħieħ il-rapport eċċellenti tas-Sur Schwab. Naħseb li uh, bħala rapporters u shadows eh, isna konnat nidu post xurxin madur dawn l snin u hemm ukoll ħafna ftejn fuq eh, ħafna kustjonijiet għalhekk jekk aħna nresqu xi emendi se jkunu emendi żgħar u mhux se jkun hemm xi tibdiliet fundamentali kumment fuq l-aħħar punt li inti għamilt dwar ir wol tal-Parlament Ewropew. Iva aħna konxi li aħna mux eh, mhux leġislaturi imma fl-istess waqt kif qed timmatura ruħa l-Unjoni Ewropea xi ehm, iva responsabilta politika tal-Kummissjoni Ewropea fuq dawn il-punt ġifiri fil format ta' kooperazzjoni tajba naħseb li se tkun ta' benefiċċju għal kulħadd u ma naħsibx li din għandha tkun xi ħaġa hekk ta' barra minn hawn xi ħaġa ġdida imma din tista' tkun tkompli ehm, jew formalizzazzjoni ta' tip ta' skambji li aħna jkollna mal-Kummissarju Almunja imma jiena naħseb li ehm, rrid ikun hemm ukoll iktar feedback għal rapporti annwali, rrid ikun hemm proċess differenti li jagħtina iktar opportunità ħalli jkollna skambju u tweġibiet eh, tal-Kummissjoni Ewropea. Merci, Madame Swinburne. Signor Swinburne. Mr. Gozes, my shadow is on his way from the Conference of Presidents. I've just told... Iva, il-shadow tijaj Eh, se jasal minna uftit minuta uħra forsi tistaw tistennuħ. Mirt Elisa. Tajjeb, mela għanna ftit minuti Elisa. Merci, monsieur. Grazie ħafna, grazie sur għazaz eh, Iva. Jena t-nitkellem fissem ix-shadow eh, ta' rapporter tal-SND u ma nishtiq namel kumment personali u kol Iva, jiskuza ruħu tal ma jistax jattendi l-lum u kif diġa indika l-ġemma l-oħra jilqa il-xol tas-sur xwab u għet jistenna bil-ħerqa li jahdem fl-imkien ma'kom u nishtiq jisħaq fuq zewċ punti punt minnom Iva, intkom diġa tkellimtu dwar u ġifiri xewqa li nkomplu aħna nistudjaw kif il-lajnuna um, stata li tkun applikata s-settur tal-banek umbat l-affariet irridu jiġu adattati għal-klima ġdida eh, tal-finanzi u kif il-Kummissjoni qed taħdem permezz ta' riformi ġodda u l-ġurisprudenza. It-tieni punt li eh, saħaq fuq Peter dwar l-infurzar tal-politika ta' kompetizzjoni ġifim li nsibu politika u il-program ta' eh, konformita nej mill-lodda li Peter jaħseb li għan jisħoq illom iktar studju minn DG kompetizzjoni b'mod partikolari dwar il-mod kif dawn jaħdmu fuq il-kumpanija eh, fi kazijiet antitrust u kol eh, id-deterrenti u li l li jekk il- il-sanzjoniet ma jkunux daqsek korox mbagħad forsi ikun hemm min jista' jikxef xi kumpaniji u eh, Peter jixtieq jerġa' jisħaq eh, fuq il-rida tiegħu li jaħdem rip ma'kom mela fissimni bħala membru jiena nixtieq nisħaq hawnhekk u nespandi wkoll fuq is-settur ehm, bankarju jiena naħseb li se tkun diffiċli ħafna sabiex ikollna dan il-kontroll armonizzat aħna ma ndaħlux eh, xi ħaġa sabiex eh, insaħħu il-falliment tal-leġislazzjoni tal-bank banek transkonfinali aħna qed nistennew l-Kummissjoni sabiex toħroġ bi test legali mm, naħseb li vera rridu aħna insaħħu r-rieda politika ħlibek ikollna mezz komuni sabiex nindirizzaw dan il-banek li qed ifallu għax jekk le mhux se noħarġu minn eh, din l-interkonnessjoni permanenti bejn il-gvernijiet u l-banek għallek jiena naħseb li vera irridu nitolbu l-Komissjoni sabiex toħroġ bi eh, leġislazzjoni Ewropejja fuq dan il-punt. Mela, tini punt tijaj fuq il- se CRAs iva dwar kompetizzjoni fis-suq eh, hawnhekk eh, il-qasam tal-CRAs eh, qasam fejn m'hemmx kompetizzjoni nafuh dan u għalhekk iktar milli nitolbu li kolna aġenziji tar-rating Ewropej ma nafx kina <laughs> esaċ fiex jistarfu dan ma nafx. Nixtieq nkun naf l-opinjoni tal-kollegi tiegħi jiġifieri sabiex nitolbu lill-Kummissjoni tagħmel xi tip ta' investigazzjoni jew riċerka riċerka fuq dan is-suq, suq li qed isir iktar importanti, iktar ma jaddizmin u fejn kontroll enormi fuq is-suq minn tlet intraprizi ġifiri dan huwa l-ambjent xira sa għal-rating għalek dinja mistoqsija li nishtiq namlilkom imma jena ma naħsibx li eh, stajt n-njora din il-kwistjoni ġifiri pers li kelli din l-opportunita sabiex nitkellem fuq il-rapport fuq il-kompetizjoni. Grazie. Merci Euh, Monsieur Lambert. Grazzi ħafna sur Lambert, eh, inti Shadow. Ma nafx jekk nixtieq jiena nitkellem hawnhekk peress li eh, kull ma se nagħmel nirrepeti l-affarijiet li diġà intqalu hawnhekk jiena ili sentejn fuq eh, dan il-kumitat u affarijiet nibda jena ċerjajt iva eh, l-affarijiet jigravaw iktar ma t-xieħ, ġifiri eh, ma nafxiek eh, kem se niprofa Eh, jina nerġa' nitħolla l-lezzjonijiet mela, sen nirrepeti l-affarijiet għonek, Iva ovvjament għat nħabtu wiċna ma eh, industrija finanzjarja tal-banek u eh, industrija li għada dajfa u li għadet tiħu l-benefiċi mill-istat u għalek f'dan ir-rigward nishtiq namel żewġ punti. L-ewwel punt ta' bilħa l-iskema speċjali għall-appoċċa statali l-banek din se Eh, tawla u aħna rridu nħedġu l-Komissjoni sabiex eh, tkun iktar stretta fuq il-kondizjonijiet eh, li għandhom għasma l-għajnuna statali u sabiex għandha bżon tinforza l-banek sabiex imorru l-ura għal dak li jtiselfu u il-kummerċ oriġinali <laughs> tagħhom ġifiri li dawn jiġbru il-flus infaddalu li jisselfu l-ekonomija rejali u aħna namnu li għatem lok għat-tip minnaħat tal-DG kompetizzjoni Kummissjoni sabiex dawn eh, jipoġġi pressjoni sabiex siri trasformazzjoni. Dak kien l-ewwel punt tiegħi, t tieni punt tiegħi minkejja l-fatt li aħna diġà dnieħ eh, kemm id-darba l-lajnuna temporanja li l-Bank Ċentrali Ewropew qed jagħti għal dak l-inxaqsma likwidita li dan qed jipprovdi lis-settur bankarju aħna ovvjament mhux qed ngħidu li qed niddubitaw il-ħtieġa għal dan il-sef għax palissa il-Bank Ċentrali Ewropew l-unika organu palissa li qed pozizjoni li jipprovdi ftit ta' stabilità tal-settur finanzjarju, madana kollu aħna vera eh, qed ninnutaw li dan jista' jċajpar il-su. Um, Issa jkollu dawn l-affetti fuq issu u anka jekk ma naslux għal eh, konklużjoni li għanna nindaħlu fil-azzjonijiet fuq meda sira ta' żmien fuq il-Bank tal-Bank Ċentrali Ewropa u naxxapina ġi xorta waħda rridu naraw x'qed jagħmel dan il-Bank Ċentrali u Il-bank bażikament dan qed ċajpar is-suq għax bażikament dan qed jagħti favuri lil istituzzjonijiet li mhux qed jiġi ġestiti kif suppost u bażikament eh, minn qed ibati l-istituzzjonijiet li jtimeċ l-affarijiet kif suppost dawn m'għandhomx għamlu rakors għall-faċilitajiet u lajnuna tal-Bank Ċentrali Ewropew nasib kull wieħed waħda minnha nafu eh, bi banek li qed joperaw qed nħares lej Marjan peress li l-maġġoranza tal-banek li jiena naf li eh, huma mexxija b'mod tajjeb huma banek zar fjammingi li So ngħidu ma eh, vera zaru dawn qatt ma talbu eh, l-appoġġ il-likwidità peress li it-mexxija kienet xirqa u jekk huma jafu li l-kompetituri l-kbar għandhom l-opportunità jirċievu likwidità kważi bxejn eh, mingħajr limiti bekk dawn il-kbar ikollhom vantaġġ kompetittiv fuq iż-żar u dan mhuwiex xira għalhekk kull ma nistgħu nagħmlu aħna nitolbu lil diġi kompetizzjoni investiga l-affarijiet eh, jara x'inhu mal-fatti jieħu analiżi u jara x'inhu mal-impatti. Mhux qed ngħid li l-Bank Ċentrali għandu jiġi jiġu imwaqaf imma sabiex l-affarijiet jiġu dokumentati ħalibek mbagħad fl-aħħar ehm, min qed jagħmel dan eh, kun forsi jista jieqaf. Umbat t-tilet punt li nixtieq nagħmel hawnhekk eh, forsi nistgħu nitolbu li diġi kompetizzjoni tistuda manipolazzjonijiet potenzjali tarrati fuq il-swieq mm, bejn il-banek. Aħna vera ċerti li dak li jiet naraw bħalissa mhux qed jiġi kawżat minn xi tip ta' manipolazzjoni minn xi eh, l-kbar u li minħabba daqs tagħhom daqs kbir għandhom opportunità li jinfluenzaw il-prezzijiet fuq is-swieq swieq u għalhekk f'dan il-każ aħna nemmnu li l-Kummissjoni għandha tinvestiga dan il-punt u mbagħad għan hmm, repeti u forsi namel katem bejs mill-elementi tana ta' snin preċedenti aħna nemnu li rridu namlu iktar ovvjament l-enerġija eh, jena naħseb li nafu biċar li aħna qed naħdmu fi situazzjoni oligopolju aħna ninstabu fi situazzjoni għar fil-Belġu hemm imsieħeb li għandu 85% eh, tal-suq. Eh, aħna ma nxtaqnix li kolna monopolju privat, aħna xtaqna li kolna suq kompetitiv u nix dan is-suq kompetittiv u għanek eh, dwar is-swieq tal-IT u l-standard li għandhom ikunu miftuħim sabiex il-kompetizjoni tiġi mħadna, unbat li kell Iva dan rridu nkomplu nifukaw fuq u aħna naraw il-msiba l-gbar kem fuq il-naħat tal-komoditajiet u dawk li provdu il-komoditajiet emmek naraw situazzjoni li vera mux et tħaddan su eh, b'saħħtu qed naraw li l-fornituri iż dawn eh, qed jiġu affettwati b'mod eh, negattiv bil-prodotti il-gbar li jiġu mill-kumpaniji il-gbar il-beja dawn qed naraw ħafna każijiet l-utent aħari dan jiġi affettwat b'mod negattiv minħabba dan id-situazzjoni għalhekk aħna nemdu li l-approċċ mm, tanna jatina ekonomija aktar saħħita lek aħna tlabna li kuna minn kista l-Komissjoni dejjem qalet li iva jekk aħna l-intenzjoni li namlu dan mhux nħabbru eh, l-inkjesta jiena vert oġbitni din l dejjem ma issa dit eh, <laughs> sentejn eh, u <laughs> maħġ jiena sorpriża u nishtiq jiena hekk <laughs> nieħu din naħada din is u nittama li s-sir u forsi mbagħad ħatmu se jinduna mill-bidunet għalhekk aħna se nresqu l-emendi f'dawn fuq dawn il-linji imma kollegi ma nafx kemm dawn ehm, se jagħtu il-frott. Grazzi ħafna, grazzi Filip, Sir Epping. Thank you very Grazzi ħafna, President. Iva, l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ is-sur Xwaba l-ħidma tiegħu jiena napoġġa l-maġġoranza tal-elementi li ju għajam fil labozza tar-rapport tiegħu imma jiena sinres ftit emendi sabiex eh, inkompli intejjeb dan ir-rapport tiegħu dwar l-istqarrija tiegħi tal-lum jiena se nitkellem fuq u nagħmel żewġ punti mela il-raba anniversarju tal-rapport eh, ta' kompetizzjoni tal-Kommissjoni un bat komment mux daqseg pozittiv fuq il-reġime tal-lajnuna statali temporanja. Fil-edizzjoni anniversarju tal-rapport tal-Komissjoni ġejt infakar li l-ostakli għal movement ħieles tal-prodotti persuni u kapital dejjem dan kienet il-ġebla tax xewka tal-politika ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea t-seħneħija ta' dawn l-ostakli mm, tippromovi l-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea. Jana ferm kontent li jett nota dan li wat li qed tirfassal il-politika ta' kompetizzjoni il-Komissjoni Ewropea użat eh, iktar analizi ekonomika u jett nitama li se tkompli timxi f'din id-direzzjoni fil-futur ukoll. Meta riċentement l-IMF dan għajem eh, allarm, eh, specialment meta eh, il-President il-ġdijt dan kienem allarm dwar il-Banek Ewropej, l uffiċali tal-Unjoni ma lajre dawn serħulna moħna jumejn ilu il-Banek Ewropej skont l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Banek Ewropej eh, kellhom iktar kapital minn sena ilu, jumejn ilu, ma madana kollu s-sur Almunja staħem għal li jem iktar banek li jridu jenataw iktar kapital, eh, speċjalment minħabba stress test ilu li u għal li eh, u għaless li wessa il-regoli tal ajnuna statali li daħlu fl-2008-2009 li bekk il-gvernijiet jistgħu jipprovdu appoġġ appoċ li l-banek tagħhom lil mill-2011 fil-rapport ta' kompetizzjoni fuq il-kompetizzjoni annwali il-Parlament Ewropew Għarfejn li sa il-Parlament Ewropew għalli l-mizuri li jistgħu jkunu temporani, forsi mhux se jkunu temporani, għalhekk il-Parlament saħa iktar fuq il-ħtieġa li dawn ma jiskomplux eh, mill-aktar fis possibbli. lum il-ġurnata kull ma nistgħu nagħmlu eh, naraw li hemm eh, twesi ieħor ta' reġim ta' jnuna statali li kien u għad kun temporani u kif tistgħu taraw sur President il-kelma temporanja saħta fil-politika. Grazzi.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 meta tajt imżon namlu iktar jħagġa ġenerali fil-politika. L-impatt vera ma kienx qawwi kemm xtaqna, ma nistgħu namlu aħjar jekk iridu namlu dan. Jina nemmen li nistgħu ntejbu situazzjoni u jina kemm xejn sorpriz. Il-kwestjoni fejn jara problema għal-Kummissarju għal-Munja ħadd ma qajjem il-punt professor Hodges li proponaw li għanna fil-rapport u li l-Kommissjoni sabiex t-facilita l-proċedura ta' kompensa l-konsumatur ta' tagħmel mekkanizmu qabel tagħmel miżati. Mal-munja kontra ħodġ għal li jaqbel Għawan dini kwissjoni fej jista' jkollna impatt permezz ta' rapport fuq l loqsma l-oħra tajnuna tal-istat. Interessat f'dan hija u qasam problematiku, musta nitraskurax, imma li tajt nistaw namlu iktar fuq dak u liħor miex bizzejiet. Jekk indaħlu li CB u distorsjoni tas-suq, jiena naqbel nistaw namlu dan, imma għanna nitolbu l-koordinator li sabiex jaddu minn rapport propju għal xi ħaġa aktar dettaljata sabiex nsaħħu l-affarijiet. L-istess għal rati interbankarji, kustjoni interessanti. Imma li namdu l-affarijiet mod vak ma jgħin il ħat Jiena qed eh, nistana bil-ħerqa kull kontribut anka daw kontroversja li ħafna xrid isir il kustjoni ta' għan kustjoni importanti wkoll fir-rapport għanna jkollna skambju qabel nifinalizzaw id-dokument ħalli naraw għandni ikonna diskussjoni fuq kif rikors kollettiv jista' jiġi indirizzat jew jiġi mejjun minn għodda fejn il-Kummissjoni toffri lil dawk li kienu voluti fil-karters li l-ewwel ħalsu danni għal min sofra ħsara mill-kartel un mbagħad eh, jiffinalizzaw il-proċess taħseb il-Kommissjoni fuq id-deterrenti u xinu ma l-proċeduri kemm huma flessibbli. Finalment mhux se jkollna ma sa kunu deċiżivi legalment, imma nistaw anke nagħtu l-opinjoni tagħna daħlu elementi utli. Fuq l-osma l-oħra li tqajmu jiena flessibbli u grazzi l derka l-kommenti tiegħu li qalet Soffi, li semmit Soffi, fejn talbet kooperazzjoni msaħħa mal-Kummissjoni, inti semmejt il-tim interistituzzjonali l-diġitali u nasab li għadna l-bot ħafna minn dan. Mish naħa tal-parlament ġinnoqqas, ma dana kollu għanna bżon xi proposti aktar konkreti ta' x'nistgħu nagħmlu u x'nistgħu nistennew. Għaliex is-soltu jkollna l-informazzjoni kollha mill-Kummissjoni ma xi kultant tispiċċa fil kaldarum tal-dokumenti tal-Parlament u ninsew kollox. Naħseb li kienet diskussjoni utli ħafna. Jekk l-affarijiet jinbidlu, jekk l-istruttura tinbidel, Nasab l-affarijiet li jtibu ninħeġġużkom tal sabiex biex tgħinu nibda l-proċess grazzi. Grazzi ħafna sur rapporter. How min jixtieq jirrespondi għal kummenti ta' Sor Ġwab jidher li mdan mhuwiex il-każ. Ninsabu qabel il-ħin għaliex feħda xo nofs se jkollna rapport li jmiss rapportera du ma wasax, u i votaw f'nofsinhar neqsin kwart Għal saħt nissospendu il-proċeduri saħda nofs. Skadenza għall-emendija 30 ta' settembru fil-5 ta' filgħaxija. Diskussjoniet fuq l-emendi fil-17 ta' ottubru. Votazzjoni fil-22 ta' novembru vota plenarja fit-tieni sessjoni ta' Deċembru nissospendu il-sessjoni saħda nofs. So mux tal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 Aziz kollegi, nkomplu sessjoni. Jena mm, suppost kena u prezidenti għavri ta' nofs. Għabba nibdew, nibdew nivvotaw fil nofs nar nesin kwart. Għanna diskussjoni għasira dwar id-dimensjoni Ewropea fl-sport. Sur Parzi għat Washington. Għal daqsant għanna kollega tijaw illi ser tamel kommenti fuq il-rapport Balzi. Iva għan iprovan nkun konċiza kemm jista' jkun. Sur Balz, jixtieq jgħid grazzi li shadow rapporters u l-daw kollha illi emendaw din l-opinjoni, l-opinjonijiet kollha jagħtu impatt pożittiv fuq ir-rapport fuq l-opinjoni. Jina xtaqt ngħid il filista ta' votazzjoni għandna er-, għanna emendi orali dawk numru 8 u numru 20 lingwaċ ħjar mill-emendi oriġinali u għatem kwistjonijiet illi għadhom mhux mittifsa. Femendi 9 u 17 hemm marfin tal-fatt illi f'ċertu stati membri hemm monopolju statali fil-lob tal-azzart l-operaturi kif jintqal f'emenda disa' Maħniex niċtu li konem organizzazzjonijiet sportivi li jiġu kompensati minn operatorju tal-lob tal-azzart imma f-monopoli tal-istart l-affarijiet qed jimxu kemm xejn mod differenti. L-affarijiet għadhom l-istess. Hemm bżonn tibdil fil-lingwaġġ u nittamaw li dawn l-emendi orali jistgħu jiġu aċċettati. Grazzi għaw xi kommenti. Ma jidirx li għal kas. Mela nistennew sa nofsinhar escort. Jew nivvotaw fuq il-kwistjoni tal-isport. Din hija l-ewwel darba illi ħadd il-presidenza votazzjoni. Jekk joġobkom ħudu paċenzja bija. Il-rapport Bals. Emenda wieħed l-ewwel nett minu favur adottat. Numru 2 kompatibbli ma' wieħed favor kontra stenzjoniet taddi. Emenda tlieta favor kontra adottata. Emenda erba favor kontra astenzjoniet għaddit. Emenda ħamsa favor kontra astenzjoniet għaddit. test oriġinali ta' paragrafu wieħed favur adottat. Emenda 6 favur kontra estensjoni ta' d-dit. Emenda 7 favur għaddit. Emenda orali li tamenda emenda 8 ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu t-neja minn dorali għal emenda disa dak favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Imbagħad, emenda 18 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 19 dak favur. bist paġna għet il-President għax waħlu flimkien il-paġni. Kenne żewġ paġni moħlin flimkien. Mela, nimxu ftit lura? Paragrafu 3. It-tieni paġna. Paragrafu 3 favur kontra stensjoni ta' dit. Emenda 10 favur kontra ta' dit. Paragrafu 4 favur kontra għadda u kol. Paragrafu 11 emenda 11 favur kontra ta' dit. Emenda 12 favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 13 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 14 favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 15 kompatibli favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 16 kompatibli favur kontra għaddit. Mbagħad tridu blok blok għal-bqija, għal-bqija kollu ġviri. Jekk maħat kontra, blok? Minn paragrafu 7 sa emenda 25 dak favur kontra astenzjoniet. Hemm votazzjoni sa fuq it-test kollu kemm kif emendat favur kontra astenzjoniet. Il-test huwa adottat b'mod unanimu. Proset l-Sur Balz.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 Emmed 11 favur kontra astenzjoniet għadda. L-oħrajn jaqaw? Emenda 12 favur. Emenda orali mir rapporter u xekli ta' fubija. Favur? Kontra astenzjoniet. Sfortunatament, għet nħarsa l-rib tal-PP, e, Amanda 13 kompatibli ma 12 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, amenda 14 favur kontra ma maddiċ. Paragrafu 2 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, paragrafu 3 favur kontra astenzjonijiet. Għadda, paragrafu 15 favur amenda 15 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, Emenda 16 favur kontra assenzjoniet għaddit. Kompromess ċe favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 19 favur kontra kontra favur intom mela għaddit. Kompromess de, favur. Kontra stenzjoni ta' d-dit? Emenda ka erba. Opinjoni me komitat ta' trasport, favur. Kontra ta' d-dit? Opinjoni ta' imka 16 favur kontra stenzjoni ta' d-dit? Opinjoni tal-Komitat ta' Trasport favur kontra għaddit. Ma għaddit ċansi. 27 favor, kontra 24 iħosba l-President 24 favur kontra għaddit jidirli liberali favur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 tati. 25, kompatibli ma l-24. Fuq emerba, emenda erba, kien hemm l-istess maġġoranza jidher li, u inti għat li għaddit Nixtieq demokrazija miftuħa u nistgħu anka nifverifikaw dan mod elettroniku fuq numru erba' mill-Kumitat Tren. Komitat ta' Trasport, l-opinjoni tal-Komitat tat Trasport. Reagisċu mill-ewel jek namel xi żballi il-President, votazzjoni miftuħa. 19 favur, 17 kontra, Kellek raġuni e kellek tort. Li jiemu ekonomista u naħseb fi klima preżenti ma nistax nafdaw mill-ekonomisti. 25. Fuq xelluk qed ippruvaw telefoni favur kontra ma taddix. 26 favur kontra għaddit. 27 favur kontra maddiċ. 28 favur kontra maddiċ. 29 bemendorale ta' rapporter favur fuq l-emend mi favur kontra kontra minnaw kontra daw favur jew kontra tridu taqblu Aħna kontra l-emend orali. Kiski pur l emend orali? Minu favor l-emend orali, Favor. Vous m'avez demandé de faire votre... Il-kellim huwa kontra l-emend orali. Inti tlabtni biex nivotaw dwar l-emenda orali. Minu favur l emend orali? Inti kontra kontra li nivvutaw dwar l-emenda orali. Le, aħna kontra l-emenda orali. U aħna kontra u ma nistawx nivvutaw dwarha. Intom kontra l-emenda. Għalek aħna ser nivvutaw dwar il-test minna l-emenda orali, minnu favur. Għaddit. Issa l-20 taqa. Kompromess E, menu favur, kontra, astensjonijiet. Paragrafu 7, il-test oriġinali menu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess F, favur, taddi. Kompromess G, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 39 favur, kontra, astensjonijiet taddi. L-emenda 40 minu favur kontra astensjonijiet taddi. L-41 kompatibli u koll minu favur kontra. Ma taddix 42 favur kontra. Taddi 43 favur kontra. Taddi 44 favur kontra taddi test oriġinali ta' subheading 3 favur kontra taddi. Kompromess H favur kontra taddi. 13 u xek. Opinjoni tal-imko, favur, kontra? Se namlu verifika. Alors, le vote est ouvert. Votazione miftuħa. Je regarde, c'est... Euh, le vote est clos. Votazzjoni maluqa. 17 favur, 15 kontra taddi. Il-15. Kompatibli mal-emenda favur kontra taddi. Kompromess I favur kontra taddi. Emenda 53 favur kontra taddi. Kompromess J favur kontra taddi 55 favur kontra taddi 56 kompatibli favur kontra taddi Subheading erba' test oriġinali minnu favur kontra taddi. Kompromess K minnu favur kontra taddi. il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget, emenda numru 2. Ser nivutaw fi blok sa numru 9. Sa numru 7 jikorriġi ruħu l-President. Ma ħejjejċ dawn il-votazzjoniet minn qabel, nitlob skuża. Nitnej sa 6 favur kontra taddi, 7 favur kontra ma taddix. 8 u 9 fi blok favur kontra taddi 10 11 12 flimkien favur kontra ma taddix Emenda ta' kompromess l favur kontra astensjonijiet taddi 61 favur kontra taddi 62 kompatibbli minu favur kontra astensjonijiet taddi paragrafu 15 test oriġinali minu favur taddi subheading 5 test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi kompromess M favur taddi emenda 66 favur kontra ma taddix. Il-test oriġinali minnu favur kontra astensjonijiet taddi. L-opinjoni tal-imko taqa kompromess enne favur kontra astensjonijiet taddi. 68 favur kontra astensjonijiet ma taddix. U xek, ejja nagħmlu verifika. 68 verifika, vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa, samaluqa. Pur 18. 18 favur, 13 kontra, għal daqstant taddi. Grazzi, onorevoli Karas. Inti, għetu xsibna Premessa A favur kontra taddi, premessa B test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess B favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 10 frabta ma' premessa ċeqa ġdida favur kontra ma' taddix. Se tisfidaħ dan il-vot? jiejte President, citation, wieħed sa tnej, test oriġinali, favur kontra, astensjonijiet, taddi, emenda numru wieħed, favur kontra, astensjonijiet, taddi. Tnejn, favur kontra, astensjonijiet, taddi. Test oriġinali, citation 3 sa' 9, favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda numru 3 favur kontra assenzjonijiet taddi. L-opinjoni tal-Komitat tal-Kontroll tal-Budget favur kontra assenzjonijiet taddi u għalek il-vot dwar il-test, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Le vote est clos. Votazzjoni maluqa. test jaddi 30 favur, wieħed kontra, għalek nifirħu l-sur kaza, u rejt il-valur mizjut tijak għonek. U għalek, il-sur Gigold. Il-rapport tijaw, jew nivvutaw dwaru. Paragrafu wieħed. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 2, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 4. Favur. Ma naħsibx li nistgħu nifutaw dwarhom kollha kemm huma għalhekk emenda numru 4 favur. Kontra. Ma taddix. Emenda 5. Se nagħmlu verifika jgħid il-President. Ma naħsibx li għamil żball jgħid il-President, iżda xorta ser nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din mhix emenda tar-rapporter. 14 sa 17 ma jaddux. Għalek, emenda 17, emenda 7, skużawni, favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda sitta favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda seba favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda numru disa. Disa u 11 flimkien favur kontra astensjonijiet ma taddix it-8 u l-10 flimkien. Favur, kontra, Astensjonijiet ma taddix. Ser namlu jiet il-President. It-8 u l-10 flimkien. Eh, Jissal rond, Sur Karas u għal-President, u għad diffiċli għawnek Votazzjoni miftuħa u taddi. 28 favur, wieħed kontra. Spiss jiġri illi meta tkun qed tmexxi laqa inti tagħmel żball u għalhekk eh, darba li ġejjek xaħat jagħmel żball jiena ser noqgħod attenti xi ngħidlu u għalhekk issa ser nivvotaw dwar it-test hekk kif ġie emendat. Vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. 30 favur, wieħed kontra, l-ebda astensjoni. Ser nivvutaw dwar ir-reżoluzzjoni leġislativa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa 27 favur. Nifirħu l-Sur Gigold. A rapport eccellenti tiegħu. sessjoni tal-vot tal intemmet grazzi tal-li kontu hawnhekk prezenti tistgħu tmorru lura għat-traffiku li hemm fitri issa naddu rapport tal-Onorevoli Hans Peter Martins dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro. Jinsab hawnhekk is-Sur Martin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 Tixtieq titratta iż-żewġ rapporti f'daqqa għaliex huma konnessi? Jekk ma toġġezzjonax, jekk jogħġbok tista' titkellem. Grazzi tassew, President. Iva, meta nitrattaw il-flus, forsi mhux daqshekk importanti daqskemm wieħed jista' jaħseb jiena nista' nżomm fil-qosor għaliex hija kwistjoni amministrattiva. Iżda, ovvjament fidejn iċ-ċittadini dan jista' jkollu aktar impatt minn dak illi aħna naraw. Żewġ regolamenti. Waħda tal-Kunsillu tal-Parlament u l-oħra tal-Kunsill dwar il-muniti tal-Euro. Il-punt ewlieni huwa li bħalissa forsi tista' tkun idea tajba biex niċċaraw skont il-prinċipi illi aħna irridu bank ċentrali neutrali u indipendenti f'dan dawn iż-żminijiet diffiċli għandu jkun li sibi li jkun responsabbli miċ-ċirkolazzjoni tal-moniti iżda f'termini prattiċi hawnhekk qed nitkellmu dwar tliet oqsma li rridu nifirduhom il-muniti kommemorattivi, il-muniti tal-kollezzjonisti u l-muniti normali biex ngħidulhom hekk. u x'inhu l-irwol ta' kull munita, kull tip ta' munita. U għalek irridu nappellaw għal deċiżjonijiet għal drittijiet ta' ko deċiżjonijiet naħa tal-Parlament u kol. Ma nħallux biss fidejn il-Kummissjoni. Jien nixtieq naqbad ma' idea li ila titmexxa f'bosta pajjiżi u twassal għal dibattitu minħabba minħabba mewt fl-Istati Uniti dan l-aħħar din hija marbuta mal-karti tal-flus. Karti tal-flus għall-euro jew għazzewċ żewġ euro għaliex l-ispejjeż tal-itżakkar tal-muniti żdiedu. Jien nixtieq nirringrazzja lill bank Ċentrali Ewropew għall kontribuzzjonijiet tiegħu għal proposti ma nafx hekk għandux proposti. Din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw hemm il-punt fista taċ-ċittadin. Eh, Nista nimmaġina eh, munita Spanjola eh, jew inkella waħda tal-Awstrija u tal-Ġermaniża tal-Ġermanja illi tirreferi għar rivoluzzjoni taċ-ċittadin pereżempju, jew il-forum taċ-ċittadini u għalek mux messaġġ politiku. Iżda referenzi għall iżviluppi politiċi fil-pajjiż waslu għall-integrazzjoni Ewropea wara kollox. l-ewwel pass lejn Unjoni Magħquda fl-1848. Din hija xi ħaġa differenti mill-Istati Uniti fejn l ideja bażika kienet l-indipendenza u l-kunċett ta' indipendenza jista' forsi wkoll ikun relevanti hawnhekk. Ma rridx li jkun hemm xi ħaġa fuq munita li tkun xi attakk, xi offiża għal xi ħadd. Jiena naħseb illi il-Parlament hawnhekk irid tisemma leħnu wkoll, mhux biss il-Kummissjoni. Issa il-Kummissjoni donna qed taħseb illi hemm xi tipi ta' muniti illi aħna rridu nħalluhom barra mill-ambitu hawnhekk, pereżempju dawk tal-kollezzjonisti hemm xi wħud minn Spanja, pereżempju. Iżda jien irrid inkun naf x'jaħsbu il-kollegi tiegħi dwar dan. Jekk huma jinteressom għaliex hemm bosta kwistjonijiet tekniċi. Iżda minħabba li qbiżna nofsinhar issa forsi minn xalfejn noqgħod nidħol fid-dettall għaliex ma jkollkomx biżejjed ħin biex intom titkellmu tlieta jew erba flimkien mal-President. Jekk xi ħadd għandu xi ħaġa xi jgħid dwar dak li għadni kemm suġġerajt li jiena interessat illi nisma il-femit tagħkom naddu għax-shadows l-ewwel. Fisem l-SND. Grazzi, grazzi kollegi. Jiena nittama illi konna kooperazzjoni tajba ma' rapporter nimxu id fit u ikkonna riżultat tajjeb. Sofi. Mandek xej xi tgħid? Kellem dwar il-kompetizzjoni diġà sur Gikolt ma jisab hawnhekk, ix daw l-oħra? Xagħti jitkellem? Għan xaħat jishtiq jieħu l-kelma? Forsi nista' ngħid xi ħaġa il-President. Jina nishtiq inkun naf x'jaħseb ir-rapporter inti dan semmejtu imma ma fimtix eżatt. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-karta tal-euro hija kwistjoni karta tal-flus tal tal-euro diġa semmit fi Franza din taħt it-tmexxija ta' membru tal-Parlament Franċiż li huwa tifel ta' ex-president u hemm ħafna membri li huma favur din il-proposta. Jiena wkoll iżda l-ECB mhijiex favorija minħabba l-ispejjeż. Ma fimx eżattament dak li inti qed dwar il-karta tal-flus tal-euro. Iwa, grazzi sew Iva, hija kwistjoni popolari, mhux populista. Għal raġunijiet prattiċi jiena favur illi konna karta tal-flus tal-euro. Ovvjament il-karti tal-flus idumu inqas fl-idejn. Iżda mbagħad hemm l-ispejjeż tal-izzakkar tal-muniti, spejjeż illi żdiedu ħafna u forsi nistgħu nippruvaw nagħmlu hekk u niksbu maġġoranza fil-kumitat għaliex le. Huwa punt importanti ħafna hija xi ħaġa li ċ-ċittadini tagħna huma inkwetati dwarha. U għalhekk jiena għandi emenda li jiena għamilt fil-proposta tal-Kummissjoni fejn qed nitlob għall-introduzzjoni ta' karti tal-flus tal-euro u taż-żewġ euro. Grazzi tassew, jiena sejr nappoġġa dik l-emenda. Hemm bosta raġunijiet, hemm raġuni simbolika. Karta tal-flus timpressjona aktar lin-nies minn munita fil-Stati Uniti għandhom il-karta tal-flus tad dollaru u għannis illi jivjaġġaw, jekk inti tati eh, tip fl-euro u tati munita min jirċivi din il-munita ma jistax jibdila. kemm ma jisibx xi ħadd illi jibdillu l-muniti. U għalhekk din hija raġuni għaliex in-nies li jivvjaġġaw ħafna dejjem jieħdu flus dollari magħhom biex ikunu jistgħu jagħtu it-tips. Forsi l-Kummissjoni tista' tgħid xi ħaġa dwar dan is-suġġett. Iva, grazzi. Aħna qed neħdu gost din id-diskussjoni mal-Parlament u l-ewwel darba li l-Parlament qed isemma leħnu dwar dawn il-kwistjonijiet marbuta mal-muniti tal-euro, il-bazi legali għatman, il-bazi legali għatman tużat qabel. Għandi xi kummenti dwar eh, dak li għadu kemijiet rapporter ta'kom. Bħala rappresentanti tal-gwardjani, gwardjani ta' trattati, jena ħasar ikolli namel kumment ċifti aktar legali. L-opinjoni tal- parlament dwar jekk eh, karta tal-flus tal-euro hijiex ideja tajba jew le, irridu eh, trid tiġi riflessa forma ta' rezoluzzjoni, ma nistgħux nagħmluha permezz ta' emenda, ma tistgħux tagħmluha forma ta' emenda minħabba il-bażi legali. Il-karti tal-flus jaqgħu taħt il-kompitu l-autorità tal-ICB u il-regolament jitratta biss il-muniti, mhux il-karti tal-flus, u għalhekk dan ma nistawx dawn ma tistax iddaħluh fid-dokument. Għaliex din hija vinkolanti fir rigward tal-karti tal-flus. Punt iktar tekniku, il-muniti tal-euro huma meħtieġa biex is-serje kollha tkun waħda li minna eh, wieħed jista' jagħmel profitt għaliex jekk le li tżakkar tal-muniti jiġġenera profit grazzi għal-muniti tal-euro, l-aħħar punt, il-muniti tal-kollezzjonisti. Ma tantx eh, jisem, jisem affarijiet dwarhom fid-dokument minħabba il-sistema attuali għanna situazzjoni ta' soft law. Ma naħsibx illi il-gvernijiet jistaw jigvernaw il-muniti tal-kollezzjonisti. Palissa huma eh, għandhom valur nominali fil-pajjiżi li fihom jinħarġu. U forsi wieħed jista' iħawadhom ma' muniti illi huma eh, għal għandhom lan li jitqasmu fit ċirkolazzjoni u jiġu użati fuq bażi ta' kuljum, ma' tranzazzjonijiet ta' kuljum. U għalhekk aħna lesti li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet ma' rapporter tagħkom kom, shadows u l-membri l-oħra tal-kumitat. Grazzi. Grazzi tal-li tajtna din l-informazzjoni legali. Aħna fil-parlament imdorrijin ndaħlu ix-xewqat tagħna fem permezz ta' emendi eh, fi dokumenti li intom tresqunna minn ma naħsbu dwar l-effett immedjat li jista' jkollhom. U xaħat jixtieq jitkellem le tajjeb u jisser natikom il-kalendarju. Il-rapport ser jiġi prezentat fl-24 ottubru, l-iskadenza għall-emendi hija 28 ottubru. Id-dibattitu dwar l-emendi ser isir fit-22 ottubru il-vot fil-komitat fil-29 ta' novembru u ser eh, nivvutaw fil-plenarja fl-ewwel plenarja ta' frar is-sena d-dieħla. Grazzi l-rapporter. U nixtiequ lek laqwa suċċess fil-ħidma tiegħek dwar dan. Għandna xi punti taħt l-AOB jekk ħadd mandu punti taħt il-kwistjonijiet varji mela l-ur naddu punt li jmiss. Il-laqa li jmiss sejra sir ġo Strasburgu it 26 ta' settembru mis-7 ta' filaxija sa' 9 nofs. Narakom emmek. U il-president tana sejjer ikun emmek ġewwa Strasburgu. Grazzi tassew u nishtiqilkom vjaġġi tajjeb ura l-indjalkom.